fuq situazzjoni attwali tal-aspetti esterni tal-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni lejn patt dwar migrazzjoni ġdid. Naturalment, se nibdew bil-Kummissjoni. Issu Timmermans, nadlek il-kelma. Grazzi, Signora President, Signora Mogherini u jiena kontenti ħafna l-edina u għek il-lum kif tafu f'dawn l-axħar ftit xur Aħna konna qed naħdmu mill-qrib ħafna mal-Parlament fuq il-kwistjoni tal-traffikanti eh, li qed jaħdmu bejn Greċja u Turkija bejn fuq il-fatt li tant intilfu ħajjit fil-leġew U minħabba dak li għamilna issa r-rotot ta' dawn it-traffikanti tal-migranti irnexxinna Mm, inkisruhom dawn ir-rotot u għalhekk il-numru ta' migranti illi qed jgħaddu mill-Eġew issa niżel ħafna. Imma mbagħad fin-nofsinhar tal-Mediterran hemm nies qed imutu qed jerqu kontrabandisti eh, illi sabu issa mudell ġdid ta' negozju għalhekk ix-xogħol tagħna jrid ikomplu, jrid ikompli. Jridu nagħmlu l-istess ħaġa li għamilna eh, fl-Eġew l-istess fin-nofsinhar tal-Mediterran biex insibu soluzzjonijiet sostenibbli. Ma nistawx nittolleraw daqstant mm, numru għoli ta' vitmi u rridu namlu da' kollu li nistaw biex inwaqfu dan il-fenomeni. Rridu naħdmu mill-qrib mal-pajizi terzi u l-pajizi ta' transitu. rridu nindirizzaw il-fenomenu eh, ta' migrazzjoni fuq eh, eh, medda twila ta' żmien. Meta ngħid aħna qed nirreferi kemm għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati Membri. Is-sena l-oħra eh, tallimna ħafna lezzjonijiet fostom mill-summit eh, Valletta u għalhekk illum qegħdin nipproponi xi ħaġa ġdida għal kooperazzjoni trasversali mal-pajjiżi terzi u hekk qed nitolbu lilkom kom parlament il konsil l-Istati Membri kif ukoll il-Bank Ewropew għall-Investiment biex tatuna l-appoġġ tagħkom. Dan il qaffas il-ġdid jistabilixi mod ġdid kif l-istituzzjonijiet, l-istati membri u pajjiżi terzi sar jaħdmu flimkien sabiex ikun hemm flussi migratorji ordnati u barra minn hekk jistabilixxi wkoll approċċi bażat fuq ir-riżultati sabiex nimmobilizzaw il-lodot kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u il-rizorsi kollha nindirizzawhom f'dik id-direzzjoni. Aħna qed nipproponi li jkun hemm taħlita ta' miżuri sabiex nippremjaw il dawk il-pajjiżi terzi lesti jikkoperaw magħna u minnaħa l-oħra dawk li mhux lesti jikkoperaw ibatu l-konsegwenzi. Ħannużaw il-politiki tagħna ta' żvilupp u eh, ta' kummerċ biex għall-implementazzjoni. L-Istati membri jridu jkunu lesti illi u koll jaddottaw dan l-approċ tana. Flimkien irridu eh, nistaw niksbu ħafna iżjed. Lantana fuq medda qasira hija illi insalvaw il-ħajiet fil-Mediterran illi nżidu r-ritorn ta' dawk illi m'għandhomx dritt ikunu hawnhekk u illi nagħtu l-opportunità lill immigranti u refuġġjati li jibqgħu viċin darhom u mhux jaqbdu dawn il-vjaġġi tant perikolużi. E kif qed nippruvaw nwaqfu l-flussi legali ta' migranti, irridu niftħu rotot legali għal dawk li għandhom bżonn. U rrid ikun hemm iżjed installazzjoni minn ġdid għal refuġġati. Aħna ser niżviluppaw patti illi huma infasla apposta għal ċirkustanzi partikolari ta' kull stat membru e, u ta' kull pajjiż jekk hux pajjiż ta' transitu jew inkella pajjiż li qed jospita numru kbir ta' refuġġati. Dan l-approċċ ser iġib riżultati tanġibli għall-immigranti, għall pajjiżi terzi, kif ukoll għall-Unjoni Ewropea u ċittadini tagħna. Għana qegħdin nipproponu eh, l-ewwel tinedija ta' dan il-patt li ħaj jinkludi il-Ġordan, il-Niġerja, il-Senegal, il-Mali, l-Etjopja u anka pajjiżi oħra. Dan ser ikun pakket komplessiv biex nibdew il-fok ser ikun illi intejbu il-ġestjoni tal-frontieri fil-prattika u dan se jitlob finanzjament adattat. L-Africa Trust Fund ser jiġi msaħħaħ b'500 miljun euro illi ser jiġi mill-Fond tal-Iżvilupp Ewropew aħna qed insejħu illi l-istati membri u koll jikontribwixxu u bekk nilħu somma ta' biljun euro u dan nistgħu nagħmluh issa m'hemmx għalfejn qogħdu nistennew li tereq xi dajsa oħra. Imma mhux qed nitkellmu biss fuq fondi addizzjonali. Għawek qed nitkellmu fuq li nimmobilizzaw dawk il-fondi illi aħna u l-istati membri nistaw nużaw. U bekk flimkien nistaw namlu 8 biljun euro disponibli għal ħames snin li ġejjin biex nkun nistgħu nappoġġjaw dan il-patt. Imbagħad fuq l-isfidi fuq eh, medda it-twal ta' żmien iridu nappoġġaw ukoll dawk il-pajjiżi ta' oriġini biex bekk l-immigranti ma jkollhomx xalfejiet il-qom minn pajjiżhom. Irridu nerġgħu naħsbu il-modelli tradizzjonali tagħna ta' kooperazzjoni u nagħtu rwol ikbar lill-investituri privati. Fil-waqt illi l-investimenti varjaw minn reġun għall ieħor aħna naħsbu illi il- Tizin tagħna tal-font interna l-investimenti strateġiċi jista' jiġi replikat anke f'pajjiżi oħra. Lek ħan proponu eh, fond tal-investiment estern biex bekk najnu il-pajjiżi li qed jiżviluppaw l-ewwel nibdew mill-Afrika u mbagħad dawk il-pajjiżi ġirin tal-Ewropa. Ħan immobilizzaw 3.1 eh, biljun euro li ser iwassal għall investiment komplessiv ta' 30 biljun euro u dan in-numru jista' ikompli jola jekk l-istati membri jikkontribwixxu iżjed. Billi nagħmlu hekk naħseb li nistgħu nilħqu riżultati konkreti flimkien mal-imsieħba tagħna iżda għal dan għandna bżonn impenn tal-istituzzjonijiet tal-istati membri kif ukoll tal-pajjiżi msieħba. Grazzi ħafna President. Grazzi. Il-rappresentanta Olja, signora Mogherini. Permetta di... Grazie. L-ewwel net nixtieq nuża mument biex nissieħeb mal-sentiment ta' diqa li l-awla spremiet il-biraħ meta tilfu lil Gianluca Bonanno. Jina u Gianluca dejjem konna naraw l-affarijiet fuq eh, eh, perspettiva opposta anki meta konna wkoll fil-Parlament Taljan illum kieku kienu kunu konu kol ma konniex naqblu żgur. Iżda aħna nkoll bnedmin u dim dan il-diqa kbira jiena nishtiq eh, nesprimi l-omor l-familja il-martu l-ewwel net, it-tfal, il-raba tiegħu, il-maħbubin tiegħu u anke grupp politiku tiegħu hawnhekk anke fl-Italja. għala bissa l-Ingliż u ħan nitkellem fuq il-kwistjoni li qed eh, nindirizzaw illum li qed l llum. Flimkien ma' Franza u l-kollegi oħrajn mill-Kummissjoni illum għandna Flimkien ma' Sur Timmermans u kollegi oħra, illum aħna beħsibna nieħdu eh, impenni konkreti. U nittama illi l-Konsil u l-Parlament ikun jistajtina l-appoċ tijaw. L-ewel messaċ li xtaqna naddu u għadwar il-metodu aħna edin għawek, Illum flimkien il-xar ladda u kol konna wek flimkien konna t-diskutu l-SDGs u il-Komissjoni għazlet illi taħdem b'dan il-mod. Iġifiri, illi naqbdu dawk il-punti b'saħħithom tal-politiki tagħna kemm tal-politiki esterni u dawk interni u nippruvaw nagħtu viżjoni strateġika lill-azzjonijiet tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja mhux biss il-Sur Timmermans imma anke s-servizzi tagħna tal-kemm ħdimna sew f'dawn l-aħħar snin. It-tieni messaġġ, il-bidla fil-mudell u fil-attitudni tagħna. Irridu irridu nersqu mill- Eh, dal-modelli konna tinsegwu sissa ġviri li din il-krizija krizi Ewropea. U issa nibdew naħsbu dwarha bħala xi ħaġa mhux biss li taffetwa l-Ewropa għaliex ħafna mill-oriġin ta' dan il-problema edha fl-Afrika u taffetwa anka pajjiżi oħra mhux biss l-Ewropa. Dan huwa fenomenu globali illi rridu najsqu leħ b'approċċ globali. Jiena l birax kont fi New York, kont edha fil-laqa tal-Nazzjonijiet Uniti, fil-Konsil tas-Sigurtà, kont qed naħdem mas-Segretarju Ġenerali biex inħejju il-laqa għolja dwar migrazzjoni illi ser ikun hemm fil-marġni tal-Assemblea Ġenerali f'Settembru li jmiss u dan huwa approċċ li aħna qed nippruvaw inħeġġu għaliex din hija responsabilità globali. Kull imsieħeb, kull pajjiż, kull reġjun madwar id-dinja, kull organizzazzjoni u istituzzjoni trid tagħmel eh, il-parti tagħha. Eh, L-Ewropa qiegħda tipprova tagħmel eh, il-parti tagħha qegħdin nippruvaw nsalvaw l-ħajjiet fil- ta' migranti u l-oħrajn iridu jagħmlu l-istess ukoll, ma rridux insalvaw biss dawk il-qed jerqu fl-ibra, iżda dawk l-eluf il-qed imutu fid-deżerti qabel jaslu maxtut Mediterrani. Dawn ukoll huma ħajjiet umani, allura rridu nibdlu daqsxejn il-mentalità tagħna u bekk nibdew eh, insawru eh, sħubijiet globali sabiex inkunu nistgħu naffaċċjaw fenomenu globali bħal dan. It-tielet messaġġ li xtaqt naddi huwa illi għanna bżon niffukaw fuq l-approċ tana mal-imseħbin tana. l għallet il-pajizi eh, viċin tana, il pajizi madwar il-Mediterran, eh, fil-fat diġa daċidejna fuq patti mal-Lebanon u mal-Ġordan fi frar li għadda u irridu li dawn ikun implementati sew, iżda xtaqt nitkellem ukoll fuq l-Afrika, għal raġunijiet demografiċi, ekonomiċi, ta' dużugwaljanza, ta' klima. L-Afrika ser tibqa ser jibqa jkun kontinent ewlieni f'dak li huma il-flussi ta' nies. Tina xi ħaġa li ħatibqa magħna fil-futur sakemm ma neħdux eh, approċċ strateġiku medda qasira u medda twila sabiex naffaċċaw dawk il-kustjonijiet politiki li qegħdin fil-qalba ta' raġuni għalfejn in-nies qed jitilqu minn pajjiżhom. F'dan il-komunikat aħna edin e, nitkelmu dwar l-Afrika f'termini ta' sħobija strateġika u se niddedikaw ir rizorsi neċessari. Is-Sur eh, Timmermans diġà semma xi ċifri tal eh, ta' dan l-impenn li ħanieħdu l-ewwel net se nisidu l-kontribut tagħna l-Trust Fund Afrikan, ġifieri 500 miljun ehm, iżjed u naslu għal 2.3 biljun euro u Għawek fil-fat jiena nishtiq nappella li l-istati membri biex u koll jikkontribwixxu u hemm bżonn li nkunu konsistenti dwar dan. Issa impenn konkret il l-subijiet imġedda taħt il-pat dwar migrazzjoni u man fasla apposta skont il-bżonijiet li identifikajna kif edna l-Ġordan u l-Libanu diġa sviluppaw il-patti tagħhom iżjed kmini din is-sena allura dawn issa jridu jiġu implementati. Dwar il-Niġerja, Niger, il-Senegal, il-Mali u l-Etjopja, aħna dawn identifikajnijom bħala pajizi prioritarji għaliex u f'dawn l-aħħar sebat minn xhur jiena diġà ngħidejt proċessi ma' kull wieħed minn dawn il-pajjiżi biex eh, niddiskuti mal-presidenzi u mal-gvernijiet u kif ukoll ma' soċjetà ċivili dwar niddiskuti xem bżonn f'dawn il-pajjiżi, kultant f'oqsma speċifiċi jew jew żoni speċifiċi, rħula speċifiċi, dawk il-postijiet minn fejn jorġinaw il-flussi minħabba raġunijiet ta' klima, soċjali jew inkella raġunijiet ta' sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Biex bekk l-isforzi tagħna ikunu immirati għal fejn hemm bżonn u biex bekk l-approċċ tagħna ikun wieħed li ikun ta' benefiċċju għal kulħadd. U għanna rridu nċaqalqu milli natu għajnuna l-Afrika għallin investu fl-Afrika u nibdew dan il-pajjiżi li semmejt. Għanna bżon dan l-approċ ġdid, il-mentalità ġdida li qed nitkellem dwar għaliex dan huwa fenomenu globali li rridu naffaċċaw flimkien, allura dawn il-pajjiżi li huma pajjiżi ta' oriġini, ta' transitu u ta' destinazzjoni koll għandhom bżonn l-appoġġ tagħna sabiex jaffaċċaw l-isfidi interni tagħhom. Ġifiri hemm bżonn appoġġ anke mill-awtoritajiet lokali, għandhom ikollhom l-infrastrutturi adattati u għandhom ikollhom anke appoġġ It-tielet, l-approċ fuq medda twila. Kif sama Sur Timmermans, aħna nedejna pjan ta' investiment S10 illi naħseb huwa pjan rivoluzzjonarju fil-kooperazzjoni tagħna għall-iżvilupp. Aħna ddiskutejna mal-Ministri għal affarijiet barranin u l-Ministri għall-Iżvilupp fl-aħħar żewġ laqgħat tal-Kunsill u iddiskutejna l-investiment fl-Afrika. Irridu nippruvaw inħaltu b'mod intelligenti il-fondi Ewropej, il-fondi privati, fondi pubbliċi, il-fondi li ġejjin mill-investituri privati, kif ukoll istituzzjonijiet finanzjari internazzjonali fostom il-Bank Ewropew ta' Investiment bħala sabiex joffri garanzija. Iridu nitalmu mill-esperjenzi tal-passat u niżviluppaw pjan ta' investiment fuq metta twila għal l-imsieħba tagħna. Dawk li għandhom bżonn titjib infrastrutturali, għandhom bżonn il-ħolqien ta' impigi u għandhom bżonn jaraw iżjed tkabbin fil-pajjiżi tagħhom. Naħseb illi dan l-approċċ huwa wieħed dirett kif ukoll strateġiku. Għalhekk nemmen illi dan l-approċċ jista' jikkomplimenta b'mod koerenti il-proposti li aħna ristaqna s-sena l-oħra Eh, meta ressaqna l-agenda dwar l-immigrazzjoni illi diġa kella parti minna eh, li kienu miżuri esterni, issa qed inkomplu nibnu fuq dan kollu. Eh, fil-summit Vallet, fil-Valletta Summit kena kisba importanti u għalhekk se nkomplu nibnu fuq dan u fuq il-ħidma koerenti illi bdejna s-sena l-oħra se nkomplu ehm, naprofondixxu din il-ħidma tagħna kemm fuq medda qasira u medda twila tasmi. Grazzi nibdew id-dibattitu. Is-Sur Weber l-ewwel. Eżis kollegi, President, Sur eh, Vice President, il-migrazzjoni huwa suġġett ewlieni fi żminijietna. E minnaħat tal-grupp tiegħi il-prinċipju tagħna huwa wieħed ċar, jiġifieri iva ridu ngħinu, iva għall l-isħubija u irridu wkoll inħarsu l-Ewropa minn flussi migratorji ġodda. L-Ewropej qed jibżaw minn dan kollu, ġifiri, hemm żewġ naħat tal-munita. L-ewwel nett irridu nagħmlu dak li semmew iż-żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni, irridu nagħmlu ċara li ċittadini tagħna li jekk inkunu maquda jekk ikollna proposti tajba minn naħat tal-Kummissjoni, iva jista' jkollna riżultati tajbin. Fil-baħar ġew issa hemm xi ftit ta' ordni u n-nexxinna eh, ntelfu il-kutrabandu ta' nies u traffikaj ta' nies u hemm inqas nies issa qed jerqu fl eġew Ġifier meta jkollna strateġija jirnexxinna niksbu riżultati. L-ewwel eh, diġà investejna 100 miljun fit-Turkija u għennihom b'mod dirett imma dan huwa biss il-bidu ta' żvilupp eh, fuq terminu twil sabiex il-namlu ġestjoni tajba ta' il-kwistjoni eh, eh, ta' migrazzjoni. Jina nixtieq nirringrazzja lil min kien involut fil-ħidma dwar il-Gwardja Kosta Ewropea naf li kien hemm kooperazzjoni tajba fil-Komitat Libe bejn il-gruppi politiċi. Aħna rridu Anzi, nishtiq najtu kol illi bil-ċifri li smajna dwar l-African Trust Fund, hemm xi stati membri illi mhux qed ikkontribwixxu hemm 1.8 biljun mill-Unjoni Ewropea iżda 81 miljun mill-istati membri biss. U irridu nkunu ċari dawk il-wediti li ttieħdu fil valeta Summit iridu jinżammu. Dak l-ewwel pass. It-tieni Eh, xapproċċar ikonna mal-ġirin tagħna u mal-pajjiżi Afrikani rridu nkunu ċari illi id-destin tal-Ewropa huwa marbut mill rib ħafna ma' l-iżvilupp eh, fl-Afrika. Allura nirringrazzja il-Kommissjoni tal-proposti, nirringrazzja Sur Timmermans, Sur Mogherini u kif ukoll il-Kummissarju Han illi naf li kien qed jaħdem ukoll fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna dawn huma proposti tajbin illi huma s-sisin ta' dak li rridu nagħmlu biex bekk Anzi, eh, sal-2050 il-popolazzjoni fl-Afrika jista' jkun li tirdoppja, ġifieri dan huwa suġġett importantissimu u rridu niddeċidu x'approċċ ħajkonna. Rridu nitkellmu wkoll fuq il-verità. Il-verità hija li din il-problema rridu nindirizzaw u naħduha bis-serjetà. Mhux biss għal fatt li nitħassru lill-Afrika, imma anka għall-interess tagħna. Irridu natu każ dan lill-Afrika, irridu natu iżjed għajnuna u rridu nużaw il-fondi tagħna aħjar. U hemm bżonn ukoll eh, e, minnaħa tal-PPE l-ideja illi nħolqu FC ġdid għall-Afrika nasbu li għadeja tajba u dan jista' jattira wkoll l-appoġġ minn naħa tal-kumpaniji. Il-politika kummerċjali wkoll l semmit eh, ftit ilu dan hija għodda importanti tal-Unjoni Ewropea aħna nistgħu nibnu subijiet ġodda grazzi għal din il-politika mux biss mill-perspettiva Ewropea manka minn dik Afrikana. U eja nitkellmu ċar, jekk għanna, ehm, jekk hemm eh, xi msieħeb minn tagħna fl-Afrika li mhux qed jikkoopera, illi mhux qed jaċċetta talbi tal-ażil, mela f'dak il-każ ikun hemm konsegwenzi dan il-pajjiż permezz tal-politika kummerċjali tagħna. Ma stawx inkomplu business as usual mal-imsieħba tagħna illi ma jirrispettawx il-wedit li ħadu. Għalhekk, jina nishtiq ukoll introduċi idejat ġodda fid-dibattitu għaliex eh, semmew ukoll idejat ta' blue card u ta' rotot legali fl-Ewropa. Il-grupp tiegħi huwa lest li jkun involut mod kostruttiv dwar il-blue card hemm bżonn iżjed eh, progress eh, u nixtieq nitlobkom tirriflettu ftit fl-Unjoni Ewropea għatem miljuni ta' nies li għadhom blampik miljuni ta' zaza, speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa illi m'għandhomx xogħol. Għalhekk nixtieq inkun ċara ċar il-blue card ma jfissirx illi san nibdew niftħu rodod ġodda u li naċċettaw ħafna migranti fl-Ewropa, l-ewwel jridu nassiguraw illi żgħażagħ Ewropej ikollhom futur tajjeb u li jkollhom xogħol qabel ma xogħol jitnofruhom lill-immigranti, imma grazzi tal-idejat li smajt illum l-Ewropa jirnexxila tingħaqad flimkien u taffaċċja dawn il-problemi. Grazzi. Mela, ma nistawx neħdu blukax l ewwel round tal-diskorsi. Is-sur Pittella. Grazzi. Viċi President, kollegi, jena id kifini. Aħna, konna qed naraw tal-ponta ta' mneħirna sissa. Ma rajniex illi kena dimna kontinent zejr li bosta problemi jiksbu ħafna potenzjal ukoll. U ma femniex illi ma dan il-kontinent stajna naqsmu dawn l isfidi fl-imkien magħhom. Jekk taħsbu sew, l isfidi kollha li aħna qegħdin nitkellmu dwarhom għandhom x'esmu l-Afrika. Il-ġuda kontra terrorizmu. Aħna ħanamlu l-ġuda kontra terrorizmu nhar l-Afrika il-gvern tal-gvernaw il-flussi migratorji, ninġestuwa, għanimlu għanum l-Afrika, id-dialogu interreligjuż, l-izvilup, ekonomiku, ċivil, kulturali. L-Afrika li na huwa siħeb. Issa fl-aħħar naxin għan umu, waqt bozza, xelet bozza. Grazzi għall anki xogħol tal-Gvern Taljan, għall komissjoni għall-Mogherini, għal Memzuku u anke għal komissjoni kollha. Nadu għal konkret. Il-rizorsi finanzjarji. Intom diġa għamiltu dok li t-sajtu 500 miljon mill-fond ta' riserva. Dik li se tagħmel realistikament il-Kummissjoni. Issa, issa timem rrid jagħmlu il parti tagħhom. Ma nistawx issa noqogħdu ngħidu ħaġa imbagħad ma għadnu nofru ma għatux il flejes li għedu. Imbagħad għandek il-mekkaniżmu ta' moltiplikazzjoni ta' leva. li fuqu titkun parti tal-gvernanza. U dak la l-IB, il-Bank ta' Investiment Ewropew, eh, dan minn nistax ikun li qed jinvesti biss fil-proġetti eh, ta' AAA għax timxawhom fl-Afrika mhux se ninfinanzjawhom. Aħna għadu nitqu bina nfusna. Aħna nistgħu namma forja kollox li nitqu nfusna. L-investimenti fl-Afrika huma ta' riskju. Ġifieri ovvja ma se jkunu investimenti ta' tripluha. Mbarra minn hekk, l-investiment politiko-kulturali, dan il-kumpat, il-pakket, mhuwiex xi ħaġa ta' sikurtas, qiegħed hemmhekk biex iġesti l-influssi migratorji Jien għandu attenti għal l-ideja li zazah Afrikani ġejjin biex jieħdu xogħol ta' zazah Ewropej. Dan laqas biss fuq livell xjentifiku ma jreġi dan l-argument. Ikolli ngħidu dan minn dawk li jistudjaw il-problema u ġin biss qed ngħidu dan. Dan il-paketti, dan il-programm hija temmek biex jagħti ċerċi sikurta eħe ma biex ikun hemm imsi isħobija part ċivili, soċjali, kulturali ma l-Afrika jekk għana għoddu nożawa għabiz biex nwaqfu ma l-immigranti ma namlu ġejn. Jekku, kif jina suppost u jina konvent li ju. Strument biex Nkonna l-lejanza tajba kbira b'saħħitha mela dija xi ħaġa kbira u jisħoq ilha illi aħna nistgħu ngħidula li hija kisba rivoluzzjonari. Grazie onorevole Stevens. Grazzi kollegi, il-Kummissjoni l-lum għanda pjan tazzjoni u l-enija fejn aħna ser natu għajnuna finanzjarja l-pajizi ta' transitu fl-Afrika u permezz ta' dan ser naħdmu kontra persuni li trafikaw in-nies u persuni li tlu legalment jidu jirġu jiġu ritornati aħna nixtiequ li pajjiżi madwar il-Mediterran jinaqdu u ngħidu illi għanna proposta mill-Unjoni Ewropea li l-migranti jindbatu l lura l-Tunezija, l-Eġittu, Mali u bija. Umbagħad eh, x'imdaqiet eh, ħajkun hemm sforz li biex isir biex ikun hemm rifuġġati li eh, li jintbatu. li huma ta' sew ġenwini jiġu aġġettati. Rridu nħarsu lejn il-kontribuzzjonijiet attivi li saru Min għamma dawn il-kontribuzzjonijiet attivi u ġenwini jistaw u kol jenu biex iġessu dawn l-operazzjonijiet irridu naraw illi l-approċ ikun wieħed sħiħ. Grazzi jissur Verhofstadt. Grazzi jtis kollegi, l-ewel nad nishtiqnet l-Komissjoni li jina tassew kontent bl-approċ globali illi jintom il-finalizzajtu dal-ħodu dwar għal dak li huwa il-Gwardja tal-Kosta Ewropew nittamaw nikzbu rizultatat minn din is-sena u issa l-proposta ġida fuq il-migrazzjoni ekonomika u kol hija kwistjoni personali għaliex l-ewwel Konsil Ewropew eżis kollegi kif l-1999 fin-Tramuntana tal-Finlandja f'Tampere fejn aħna deċidejna li b'dak iż-żarlem ħankun hemm politika għall-ażil u migrazzjoni Ewropea li konna deċidejnija fuqha fl-1999. 17 sena wara aħna qegħdin fl-aħħar Kważi għat għanna nista' ngħidu. Issa jiena nħares mod pożittiv minn l-approċċ globali issa. Mm, iktar qed immaqdar l-idea li nagħmlu dawn il-ftemiet ma' pajjiżi terzi dwar migrazzjoni. Għax eżis kollegi mill kommissjoni jekk l-idea sempliċement ser nagħmlu kopja ta' da xogħol li għamilna fit-Turkija, mela għana pronti problemi bi għadi, għalli xejn idu kif inhi Għandi hawnhekk qudiem ir-rapport tal-Amnesty International ta' ġimgħa ilu. Fuq il-biċċa ta' Turkija u l-tema Turkija għall-Ewropa. Hija mod kif aħna mmexxu l-qudiem. Min qasnis illi deħlin fl-Ewropa. Dak il-parti tal-Mediterran għaliex ta' frattan ta' għandek persuni li qegħdin u baġġejjin fil-Mediterran parti toħrajn tal-Mediterranu kollha marbutin wieħed mal ieħor Iza barra minnek, mont independenti minn dan, ir-rapport qed jgħid huwa li għal-rifugġati mhix is-soluzzjoni għall-problema. Tejxu f'kondizzjonijiet żiena, fuq minn mit-telf minnhom dawn qed weħlu bejn e, l-ISIS u il-ċint li qed tibni t-Turkija mal-frontiera mat-Turkija ma' Sirja kilometru wara kilometru, daw ma jinsawx jitolbu l-azil, għaliex il-Turkija ma ratifikawx il-protokoll skolla tal-Konvenzjoni ta' Ġiniva u allura din ma mhuwiex possibbli, allura konklużjoni hi illi għall rifugġati din din dan il-ftehim hija traġika, hija dram, problema. Misa biex biex naqdu nġillu l-lum nejdu isma soluzzjoni għal-problemi billi nikkopjaw l-istess Turk, li kena ma' Turkija u naplikaw l-istess ma' pajzi ħrajn dispieċini le, da mu għiex mod kif aħna meċu l-qoddim. Sempliciment qed ngħidu tajjeb, jisantu għandukom il-flus u intom bizzabur rifuġġati. Eh, ma jistax ikun. Mm, da mhuwiex mhux ftehim, mhux pakkett ta' ftehim. Allura, flok ma jkun għandna il ta' ftehim, aħna għandna bżonn sobija ta' veru ma' tal-pajjiżi, u sobija ta' veru ma' tal-pajjiżi jfisser Eh, u ma' elementi ċertu eh, diffiċli għaliex flimkien, aħna flimkien Ewropej, aħna qegħdin niftħu ċentri ta' detenzjoni f'dawn il-pajjiżi biex jiġbru dawn ir rifugġati u migranti u fil-Libja, fil-Eġittu, fil-Tunezija, fil-Libanu, fil-Ġordan, fil-Afrika ta' fuq. Mbagħad nkunu nistgħu fl flimkien u nagħmlu dik id-differenza bejn minu fil-fat refuġa ġenwin illi jistambat jindbat l-Unjoni Ewropea. Hija possibilta dik. Min huwa migrant li għalihom ukoll iridu nisabilixxu proġetti fil-pajjiżi ta' transitu u pajjiż ta' riġini biex intuhom ħajja u jkollhom ċertu u wkoll. U hemmhekk il-situazzjoni tkun aħjar għaliex ma sox ninsew li l-Afrika llum qed tikber berba u ħamsa fil-mija ekonomikament. Allura, bazi tajba għal proġetti li ġu sabbiti dan il-pajizi, jek għanna namlu, mux għamlu tukom, ismaħni nfawkom il-flus. Wednilkom il-flus 20 sena ilu ma tajniwilkom, issa tista tiħduħ, jikżumu rifugġati. Da mu ix tejm ta' pakket. Da, jekk dak dak irridu nejdu bieħel dal-tejm, mela ma kontrija. U jina, tama li mhux kombinazzjoni li ħan għamlu sobijiet magħhom inġestu l frontiri nagħmlu proġetti fil-pajjiż transitu. Imbagħad dan il-mod ikun nistaw mexxi l biex ġifieri dan il-mod ikun nistaw naddattaw il-proposta dan il-mod. Uf l aħħar l-aħħar element fuq il-blue card Nidilkom ħaġa, issa ma teżistix li l-possibilta xi xert minnom, minnhom, ma naħsibx il-li għanna nabdu din it-triq. Naħseb li nistgħu nagħmlu nagħmlu blue card wieħed. Għandek green card fi stati Uniti u għandek blue card wieħed. Flok direttiva illi twassal għal 28 blue card issa fl-Unjoni Ewropea. Nħoss li aħna bħala Parlament Ewropew għandna xogħol li magħkom nifprofaw nġelu l-Konsili jaċċettaw sistema waħda flok 28 sistema li jista' jkun riżultat ta' din id-direttiva. Grazzi. Grazzi. Il-Reveri Spinelli. Grazzi. Il-kompakt ta' migrazzjoni l-ġi jikwata sid darbiet il-drittijiet. Imma mbagħad il-proposta tagħkom tikkontradixxi dan biddel il-verità. Hija bażikament eh, rispożjoni tkaċċija li imoħbija ħazina. Eh, miktuba biex ippruvat inħebba. Hemm eluf ta' majju fil-Mediterran illi illi mietu u tfaw vittma ta' migrazzjoni. E, Kien hemm 17 pajjiż Afrikan illi talab għajnuna, imma minkejja kull għajnuna ekonomika u rimpatriju u kontrolli tal-frontieri e, fil-verità kull ma qegħdin nagħmlu namlu dittatura. Aħna tnejdu l-om, jew ħazzom il-rifugġati jew musta tiħdu l għajnuna Min qed għaddim il-gwerer u jitlef il jemen is-Sirja u l-Afganistan ma jistax jaħrab mid-dittatorjat ta' Sudan u Eritrea, stati fejn l-Unjoni Ewropea għamda f'temiet monetarji pal manda ma' Turkija. Intom qed min jaħrab irrit ikun iktar reżiljenti, autosuffiċjenti, irrit jibqa' dak il-pajjiż ta' riġinu jew transitu imma jiena naħseb ma intom tafux qegħdin tgħidu meta intom qegħdin tpsikoloġġaw fuq il-reżiljenza mod sfaċċat jitkom tifmu. Meta jiena jiena nakkuża il-gvern Taljan in primis jaħsbu li għandhom jaħseb li għandu uh, idejh uh, nodfa qabel Lady Macbeth meta għandu dak li għamlet imma fil-verità id dejom huma ma maħmuġin bil dżvoljazzjoni ta' drittijiet internazzjonali u ftehim tal-missija mat Turkija. Intom diġà issa Sur Timmerman, Signora Magherini, din tagħmlu politika illi mitluba fl-Ewropa mill-partiti tal-lemin l-iktar estrem. Grazzi. Grazie, Sur Paxas. Le anzi, Sunjura Sargentina, tortijaj. Grazie Chair. President. Sur Timmermans, għed għal dwar boħra dwar il-ftejji ma' Turkija u l-Unjoni Ewropea u s-sed nitkellmu dwar ftejji miħor ma' l-Afrika. Fejn nis għedin jipruvaw jwaqfu mill-li kunem mejtin fit-toroq u jirġaw jidiriġu l-migrazzjoni. Għaddin nirrepetu zbalji li għaddija minna ma' Turkija, għanna najdu l-om, isma, raw il-problemi ta' suppost najdu l-om, il-problemi ta' kom kif nejnukom, kif għanna nejnukom, ma' flok għedin najdu Illi għanna populisti illi għed semaw leħenom ħafna u rridu ma' migrazzjoni ġvirtat mux għedin nejnum l-om rifugjati. Jenħarsu lejn iċ-ċifri. Dawn il-proposti ħajwaslukom fil-fatt għal miri tagħkom dan l-istess periodu ta' żmien meta qabel ma' sena li għaddiet, mitu iktar nies mis sena li għaddiet, kif jista' jkunu? Kif jista' jkun il-proposti tagħkom ħajbidlu xi ħaġa? Dawn. Hmm, dawn in-nies għadhom qegħdin mutu. Irridu naraw eżattament kif ħanejnu dawn il nies mod prattiku. Punt li għamiltu huwa li l-faqar huwa waħda mill-ikbar raġunijiet li għaliex in fl-Ewropa. Tom tkellimtu wkoll dwar il-fatt li dan se wasal għal migrazzjoni e Fl-istessin però intom tmorru kontra l ideja fundamentali tal-iżvilupp għaliex l huwa li inti tipprova telep il-faqar u dan skont it-trattat tal-Lisbona. Iżda, aħna qed nistaġbu issa meta qed naraw illi jtidu tużaw dan il-flejjes biex dawk in-nies iżżommha hemmhekk u talqu l-frontieri, sur Timmermans kik tippermettili. Ngħid. Ħan ikkwota hawnhekk biss. Jekk intom talqu l fruntieri ħadd ma ħajkollu xejn xi jikol. Ejja nħarsu lejn il-Ministri tal-Iżvilupp fl-Ewropa. Ejja nħarsu lejn il-membri tal-Komitat tal-Ajuna l-Iżvilupp, l-OECD intom qegħdin eh, twaqfu l-frontieri, tibnu l-ċnut. Il-MDG sana rwew illi l-qasta żvilupp xi pajjiżi huwa ta' tedida l kulħadd imma anki jistess joħtal żvilupp mhux sostenibbli madwar id-dinja fuq skala kbira. Dan dinja l-sfida li supposta nerbu flimkien il-kliem tagħkom meta intom introduċejtu il-proġett tal-SDG intom għettu illi f'pajjiżi bħal tagħna Mwemx skuża illi ma nilħux il-perċentwal ta' 0.7%. Tajnuna. Iva, veru, mista nsejtu għadi, għed tisaw t-provaw s-saxħu fort Europa fortezza, minn flok illi provaw nelbu l-ingwaljanza fid-dinja. Grazzi. Grazzi. Jider li jem problema bil-tradizjoni bil ġermaniz jizda bil ġermaniz biz. Għed niprovaw nirranġaw xi problema teknika ma ġej jessa ranġajna. L-Onorevoli Paxas. Għaziz kollegi, grazzi. Wieħed ma jistax jixtri il lejalta Anke li kieku jnexina nixtru xi ħaġa, jew li xi ħadd. Mm, dan għandu effett fuq żmien qasir. Il-Kommissjoni qed tipproponi li tixxi il-pajjiżi Afrikani kollha biex intuhom xi biljoni biljuni ras eh, biex n-waqfu fil-fluss tal-migrazzjoni. Sitt biljun illi ntużaw qabel dan biex nixtru t-Turkija. Ija, ija ċaġan ġenwa fil-verita. Aħna forsi għanna nibdew nħallsu it-taxxa lit terroristi biex nixtru paċi f'Pariġi, Londra, Brussell u kapitali oħrajn. Aħna minna wasa naħra ħankun għadin diskutu dil proposta bl-istess tranquillità, jina ħannejt l-istess ħaġa li jgħet fil-bidu ta' din il-krizi. Il-kondizjoni ewlenija wara il ftejm tagħna mal-pajjiżi Afrikani irrid ikun frontieri sikuri. Dawn il-proġetti kollha irridu jkunu marbuta mal-paċi u stabilità f'dan il-pajjiżi. Kondizzjoni oħra li hija bażika hija huwa kontroll professjonali ta' dawn il-frontieri tal-nofsinhar tal-Ewropa waħna rridu Eh, taw qalbna sa fuq il-kwotas għaliex eh, ħajkun dan ħajkun inċentiv għal-migrazzjoni x'ikun jkun qed tibgħat messaġġ lin-nies huma mistennija hawnhekk li aħna ħnieħdu ħsiebhom. Taħsbux il-immigranti u il-traffikanti ma jafux dan. Meta inti għandek nar li qed eh, jikber kull ma jmur jinfirex, inti trid taqta' is-siġar fil-foresti, inti trid tibni il-frontieri, il-ċnut. Imma ħatma per eżempju ma, ma, ma jista jikonvinċi minn bejjeħa tal-ħwienet li, li ma jibijawx il-suffarini. Grazzi. Is-sur Paksas. Grazzi, jekk inti tisma' prezentazzjonijiet tan nies tal-Kommissjoni u jekk inti tisma' kommissarji u gruppi ewleni, tisek l-impressjoni li dawn l-flussi migratorji hija xi ħaġa li rridu nimmux xi fenomenu li qed jaffettwa l kulħadd. Palissa l-Peninsula kollha tal-Peninsula Arbija kollha qiegħda fi kriżi palma kienet qabel Mubarak, meta kien hemm eh, kien hemm żmien il-Libja u fis-Sirja fejn aħna provajna niġġieldu kontra Assad. In-nies kienu qegħdin jiċabx fuq dak iż-żmien il-rebbija arbija x'ħarqalu li kienet kienet il-bidu ta' era ġdida imma mbagħad kien dejna bl-influssi migratorji lil Ewropa u kien kienu l-ewwel li bdew ċabxbu mbagħad il-parti ix-xelluk politiku. In-nies illi ċabxbu kienu il-kapijiet tal-industriji tal-karozzi tal-Ġermanja, Mercedes, Audi, BMW, daw kunu kuntenti li issa ħakem ħafna xogħol bxejn, e, prattikament bxejn, kien li kien deħel fl-Ewropa u allura kien ħajru kien ħaj e, rendilhom aktar bħala qlieħ allura intom tiddu tkollu kolkom kuxjenza safja, intom tridu tkunu tafu eżattament x'tip ta' għanijiet politiċi triqet tfittxu. Aħna dejjem konna ħġarna miftuħin il dawk li tassew kellhom bżonn il-ħarsin fl-1956 wara u l-1968 wara eh, l-Ungarija mbagħad ċekoslovakkja mbagħad l-1998 wara l-gwerra tal bosnia Dejjem konna dejjem miftuħin, iżda issa meta għandek dan nies daħlin fl-Awstrija fejn eh, in-nies qegħdin jgħaddu minn xi tlieta jew erba' pajjiż sikur imma ddeċidu li mhux sikur biżejjed għalihom għax xi jitlu fl-Ewropa ċentrali, ejkollok tgħidilhom le mela daqshekk issa. Eh, Kanna nagħmlu għadi l-biċċa tax-xogħol. U issa l-edin issa eh, fista fejn nibnew stat emerġenza fil-pajis. mbagħad noħol użoni sikuri fil-pajis stess. Eh, jitkom jaħseb għadkom strateġiji oħrajn fil-komma tagħkom li daħlu iktar u iktar nis fl-Ewropa imma tinsewx illi daħan nispiċċaw il-bastiment Ewropew ħajjera jekk jena għodun daħlu wisnis. Grazzi, Is-Sur Zerjanopoulos. Ah, inti, kienem ħafna kampijiet ta' detenzjoni anke fil-Greċja. Tistaw tistaw illi tispeċċaw avvelenati minn dak li jintaw sibtu li kien ħajem lilkom tajjeb fil-bidu. Ma jistax ikun illi naqdu nitfaw fil-ħabs n-nies li għax l-Europa ma jħossu għom li huma eh, validi pala migranti jew jispiċaw joqdu jiksu jew bil-bart jew imutu bisħana Eh, jew bil-ġuħ u jarmu l-ikel għaliex ta' li kell ikun ta' kwalità li qasbis ittih il-klib li qed ittihom li dan nies. U dawn għal birek qed finanzjati miljuni ta' euro u xej mu qed isir biex jirrendi ħajtom sura ta' nies, ir-refuġati qed jgħidu li aħna mhux qegħdin ngħixu, aħna qegħdin nieħdu n-nifs. M'għandniex ġejjieni, nix tama dan il-politika tal-Unjoni waqfet il-flussi mit turkija ma flok fetħet il-bib għal-flussi mill l-Italja. Il-bib għal-ħafna nis qed imutu jerqu. Intom ħallejtu għal-Turkija il-rwol tal-lupu eh, fost il-ħaruf. aħna eh, da il-refuġat irrid eh, kondizjonijiet dinjetużi eh, b'servizzi adegwati. Grazzi. Speaker, madam. L-onorevoli mezza li minuta u nofs. Grazzi, jina nil għadan id-dibattitu aħna pala politiċi rridu nitbedu mill-li nġildu il-nar u sempli u morru għal kawzi u l-eruq tal-migrazzjoni xinkella l-azzjoniet tagħna ħajkunu ftit wis tart wis aħna irridu nifokaw fuq li waqfu li dan il-situazzjonijiet muf mill-bidu. Immigrazzjoni huwa fenomenu globali iżda wieħed li jeħtieġ mexxija effettiva u kompassjoni li tmur lil mill- mill-gazzetti ta' għada u nifisser li l-Kommissjoni u anke l-Istati Membri mod kruċjali jridu eh, jħorġu l-flejjes biex jibdu kapacità tinbenef dan il pajzi terzi aħna jridu nipompjaw investiment dawn il-pajjiżi terzi tip ta' Marshall Plan illi tippermetti illi dawn id-duhom ġejjini mingħajr biża. Ovvjament ridu riammissjoni aħjar u anke għodda ta' ritorna jahjar għal dawk li mhumiex eliġibbli għal ħarsien. Eh, konnok pajjiżi sikuri pajjiżi terzi sikur li iktar biex jaċċettaw il-ċittadini tagħhom stess u dan huwa tkun parti minn negozjati tagħhom bat ikun nistgħu naħdmu biex nibnu kapaċità f'dak li huwa il- sistemi ta' azil u forzar ta' liġi sabiex inkunu nistaw isibu post sikur anke l barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Zaċ minuti għal-kellim li jmessi kħeġbak. President, kollegi. Ġanni Pitella għala din. Da skur li nil-għaw din l-inizjattiva tal-ħodu fil-medja fil ġermaniza smajna li rridu namlu pressjoni fuq l-Afrika, fuq il-pajizi tal-Afrika. Dak mhuwiex li żjed importanti hawnhekk, naħseb li hawnhekk qed nitkellmu dwar il-isħobijan komuni fejn ħarsu li raġuni għaliex li nies qed jaħarbu rridu ninvestu fil-ambjenti fil-pajizi, fil-xol, biex n-nis eh, ma jkollonx bżon jitilqu mill-pajiz. Għanna naħtmu kontra il-trafikanti tal-bnedmin u nikkooperaw mal-gwardjani kostali rridu nħarsu lejn il- lejn il-possibilitajiet legali tal-migrazzjoni. U rridu noħolqu situazzjoni f'dawn il-pajjiżi msieħba illi bekk jippermettu il-ritorn ta' dawn in-nies ukoll. Ovvjament, issa għazmin li namluħ dan, issa dan għemur li l-in mill-ġestjoni fuq medda ta' żmien qasira u tħares fit-tul għal dan il-pjan. Rridu namluħ dan u namlu affarijiet li ma minnihomx fuq xiren ta' snin. Dan mhux se jkun faċli u għandna żewġ tħassib hawnhekk l-ewwel net il-flus survejbe inti semmejt dan wieħed punt minn biljun euro. 100 miljun eh, bħala top up. Ma naħsibx li l-istati membri se jkunu jridu eh, jamlu ħafna hawnhekk u jiena m'iniex ottimist hawnhekk u bekk naħseb li l-affarijiet jistaw jitxaqal u biss jekk l-istati membri jaħdmu malajr u iħalsu f'dan il-iħalsu għal dan il-top-up fund u bekk uh, jizgura il-flus li aħna nikontribuxxu. It-tieni, it-tieni tħassib, ma' min se nikkooperaw f'dawn il-pajjiżi investimenti biex nafsu fuq demokrazija u l-paċi għanna namlu dan iżan rridu nkunu pragmatiċi u realistiċi wkoll. U bekk ma nistawx nużaw il-modell tal-wines eh, eh, fejn nitfaw kulħadd fl-istess keffa rridu nkunu eh, speċifiċi ninnegozjaw ehm, trattati partikolari, iżda fl-istess waqt nżommu drittijiet eh, Ewropej tagħna. Għandek eh, mistoqsija blue card minn Mr. Everidge. Se taċċetta? Mr. Everidge. Le, minn issa naċċetta. Jidispeċini Sir Everidge. Issa Sir Van Orden għal minuta. Grazie ħafna, Signor President. Naħseb li għanna bżon ta' approċ fundamentalment differenti bi priorità assoluta fit tnaqqis tan-numru ta' migranti li jitlu fl-Unjoni Ewropea minn barra. Il-agenda tal-drittijiet fundamentali bħalissa qed jinkoraġixxi biss immigrazzjoni qed tiftaħ il-bibien għal dawn in-nies li la darba jitlu fl-Ewropa ma jkollhomx għanna ftit ripatriazzjoni, għanna wis eh, ħlasijiet eċċessivi u affarijiet oħra. Dawn huma iżi sinifikanti minn eh, min frontieri eh, fiziċi. L-uffiċi tal-biljetti mhux miex it-tweġiba surver ħostat. Anki l-effetti tal-liberalizzazzjoni jinkwetawni hemm nies li qed jitlu fl-Unjoni Ewropea legalment u mbagħad jibqgħu dawna mhumiex reġistrati u t-tluq tagħhom mhuwiex infurzat il-Kummissjoni x'se tagħmel fuq dan. U, Signora President, manna jkollna ebda sejħa fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea li zjed uh, kontribuzzjoni mill stati membri għal dan il-budget tal-Unjoni Ewropea għal politika tal-migrazzjoni. Il-fondi għandhom jinstabu f'postijiet oħra, mhux fil-budget għanna jkonna prioritajiet ehm, ta' qabel li jistaw jintesaw u jkonna prioritajiet ġodda minn hemm insibu dawn il-flejjes m'hemmx skuża fej tipprova tieħu iżjed flus mill-istati membri. Signora Fikstrum, issa minuta. Grazzi, m'hemmx dubju illi għanna nikoperaw aħjar ma' pajzi terzi fil-viċinanza fil tagħna biex nkunu nistaw niġġestjonaw il-raġunijiet ta' migrazzjoni biex ikun hemm rotta iżjed sigura l-Ewropa u anki l-politika din jituża għal ritorn li għal dawk li m'għandhomx drittijiet biex jibqa' hawnhekk. Naqbel mal-Kummissjoni hawnhekk iżda għandna naħdmu aħjar u nimmanniġġjaw dawn il-flussi ta' migrazzjoni li eh, tirreferi għal pajjiżi terzi dana eh, tħalli nisemmek dana eh, minn tisajr imkien, il-Komissjoni għandha tinduna illi il-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija eh, mi se twassal imkien dina hija posta biex eh, Eh, biex tgħaddi mill-skrutinju demokratiku ta' dan il-Parlament. Għanna nħarsu iżjed lejn eh, sistema din jituża ta' migrazzjoni fejn najnu l-viċananza iżda qatt ma eh, nitfaw il-responsabilità tal-Unjoni Ewropea fuq pajjiżi terzi kella dan din l-Unjoni se tispiċċa l-ostaċ mod indefinit. Ringrazzjak. Signora Vergia għal-minuta. Grazie. Eh, Sunar għam għamil diskors tajab, imma dajma jkorrespondix għal-realtà tal-perspettiva politika sur timmemmuż għafsa ċertu punt huwa iktar eh, sinċir. Il-realtà eh, hija li hija kriżi umanitarja u eh, skont l-UNHCR hija is-sitwazzjoni eh, 20 miljun sfollati u spostati kellhom jaħarbu miljun minnhom daħlu l-Ewropa u Sidorità Ewropeja żona ekonomika riktar riktar b'sinjura fid-dinja ma kellix ma kienet xejn kważi. Is-elf eh, ħames 1500 ġew affettwati mill-gwerra kien hemm il-politika kollha esterna tal-Unjoni Ewropea li tiġi mobilizzata biex jiġildu kontra il remissjoni ta' ċittadini għaliex eh, l-Afrika diġa għandha kriżi umanitarja. 25% ta' dinja ta' refuġati fid-dinja eh, ġej mill-Afrikani. U eh, ħafna minnhom huma fil-fat maqbodin fajzi oħrajn l-Afrika u dawn meluf ta' nies illi mietu il-10,000 fil-2014 tal-UNHCR illum il-ġurnata hija waħda li ġelek tgħid kif jista' jkun id-dinja ta' traffikanti ma waqfix, ma waqfix żviluppat. Aħna ta' datta ruħha. Aħna qegħdin narawhom jibbenefikaw minn pajjiżi bħal Eritrea u Sudan u bħalissa llum qegħdin naraw ħsara. Thank you very much, Madam Keller. Grazie ħafna, kelimni mess. Grazzi ħafna. Għal xi kollegi li semmaw is-ħobija u l-indirizza drittijiet tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, eċċetera, eċċetera. U jidher sabiet dan nista' tagħna mhuwiex fil-gazzetta. Il-Kummissjoni hawnhekk qed tgħid li għandna nużaw l-istrumenti kollha tal-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea l-qan wieħed, jiġri biex imwaqfu l-migrazzjoni li qed jaslu fl-Ewropa l-għajnuna għall-izvilup il-politika tal-komerċali ma nix sanzjonijiet biex eh, neħdu sib il-ksur tal-ritti tal-bnidem, iżda se nużaw sanzjonijiet komerċali meta il-pajizi ma jħdux l-ura il innis li ħarbu minn dak il-pajiz. Il-Komissjoni t tat il-flus anki l-pajizi pal eritrea Eh, fejn in-nies qed jaħarbu minħabba tortura il-xogħol sforzat u l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-flus mhux se l-Eritrea basta dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem jieqaf. Le, il-kondizzjoni hija li waqfu n-nies milli jitilqu jaħarbu minn dawn kondizzjonijiet jina insaqsi xieb hawnhekk mill-valuri tagħna fil-politika tal affarid barranin tagħna tal-Unjoni Ewropea. U semmejt il-responsabilità globali eh, dinjija dik hija importanti ħafna. Iżda fejn tinsab il-responsabilità tal-Unjoni Ewropea stess, i stess, tal-Istati membri? Ma nistax imorru ngħidu lin nies il-pajjiżi transitu biex iżommu r-rifuġati jekk aħna stess eh, kontinent mill-iżjed għani tad-dinja min qed tagħmel xogħla, kif nisaw ngħidu lil Ġordan, lil Turkija li għandhom iżjed rifuġati biex iżommuhom jekk aħna stess maħniex qed insommu xi ftit miljuni il-flejjes anki jekk jintefqu mod tajjeb mhumiex biżejjed. U fil-gwar ta' resettlement kif se tisforza l-istati meraw ammont kbir tal rifugġati ġifieri ximijiet mijiet ta' eluf ta' migranti u mhux xi 20,000 li wedunna xi xi xi sena ilu illi fil-fatt 4000 waslu minnhom fejn hija responsabilità irridu nindirizzaw din ġewwa l-Unjoni Ewropea u bekk m'għandniex nitfaw il-problemi barra għandna nsibu l-soluzzjoni ġew ġo l-Unjoni Ewropea. Signora Ferrara, għal minuta. Grazie ħafna President. Il-proposta tal-Komissjoni fil-fatt hija l-elaborazzjoni tal-programm tal-Migration Compact ta' Renzi għanna eh, kooperazzjoni, programm ta' kooperazzjoni ambigwa bi ftit elementi ġodda u biskambju fejn għanna bżon ta' drittijiet li memxemmek. hemmhekk il-ftejma Turkija li saret għal-askapitu ta' dinjità Ewropea, l-Unjoni Ewropea se tipprova tikseb il-kooperazzjoni fil tal flussi migratorji permezz ta' differenza oħra ta' ħlas ieħor ta' biljuni u biljuni ta' euro. E, Il-President saqsi l-kellima biex titkellem iżjed bil-mod, inkella l-interpreti ma jistax il-laħqu ftit jingħad fuq il-natura tal-gvernijiet eh, oppressivi, dittatorjati li hemm eh, li qed jitolmu eh, fuq il-korruzzjoni per eżempju fil-fdawn il-pajjiżi u fuq l-instabilità tal-gvern tal-Libja. tal gvern tal libja diffiċli li taħseb dwar il-kooperazzjoni possibbli hemmhekk u bekk aħna eh, favorevoli in ġenerali għal kooperazzjoni għall iżvilupp biex insalvaw in-nies. Iżda mingħajr ipokrizija. Għaliex xirin ta' snin tkellimna dwar għajnuna fuq għal-kontinenti li fil- eh, fejn rajna eh, sfruttament fejn raw sfruttament mill-Unjoni mill-Ewropa, mill-pajjiżi fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Signora President, Signori, Signora Mogherini, tixtieq solvi problema dinjija. Issa eh, ma tix tkun ridikola laqas tista' solvi problemi fl-Ewropa stess. Kenna slogan aħna irridu nċedu il-sistemi soċjali tagħna u nibatuh il-, il fil-Afrika u fl-Azja, nofs biljun euro sa 62 biljun euro jekk ikonna investimenti privati, eh, fejn se nibatu fl-Afrika u kol. L-istess ħaġa kif kellna fil-pjanta Junker fil-fatt. Din id-darba laqse taħdem din id-darba wkoll Zgur li mhux se jaħdem għax il-politika tal-investiment fil-Afrika huma mill milli għandna fl-Unjoni Ewropea anki jekk wasanna l-istess, kważi wasanna l-istess level, jekk tixtiqu tinvestu daqstant hemmhekk mhux se jkun hemm il-gvern eh, federali fejn kienet iħares lejn il-migranti il migranti fil ġermanja qed iwedu 93 biljun euro fil ġermania m'għandkomx temnu illi għal dawn il-miljuni fl-Afrika u fl azja se, se se jkunu kontenti bi ftit miljuni biss meta il-Gvern Federali qed jonfoq 92 biljun euro fuq il-migranti li għandhom. Is-Sur Prengle, is-Sur Etheridge għandu blue card, inti se taċċetta? Is-Sur Etheridge għandek il-kelma fl-aħħar. Thank you, sir. Grazie ħafna tal-li reġibni, nixxekk kolħat kallu l sess kuraġġ. Taħseb li l-pubbliku Ewropew se jibċelebra il-kawza għal redistribuzzjoni isa ċaħġa ta' Karl Marx forsi minna ħalla 16 fl-Unjoni Ewropea jishti illi dal flus jintef fl-Unjoni Ewropea taħseb li dawn jaqblu mal kollegi li u jitfaw il-flus band oħra li fil-Stati membri Surprezza li kjoġbu. Fortunatament f'pajjiżek tista' tiddeċidi fuq sħobija fl-Unjoni Ewropea tistgħu tajdu le. U eh, naħseb sarrax eh, jitqalleb fil-qabar kif Sir Weber jaġġexxa bl-istess mod. dak li tagħmel is-Sur Weber tmur kontra l-prinċipju konservattivi fil-Bavarja, ġifieri nixtieq li kull suċċess nhar 23 ta' Ġunju. Is-Sur għal minuta. Danke, Frau Präsidentin, werte Kollegen. Grazie ħafna, Signora President, aziz kollegi. Jekk insibu darna mal-ħajt fl-Ewropa, l-idea jilna noħorġbu pjan ġdid. Mr. Timmermans kena il-pjan ġdid 160.000 refugġat, 1400 bis reġaw ġew rilokati mill-ġdid, ħadd ma jaf iċ-ċifri preċiżi, U s-sur Timmermans innifsu tkellem dwar dak li ksibna fil-GNC. U issa dan rridu niksbu fin-nofsinhar tal-Mediterran, fleġew xiksibtu. Kemm il-72,000 refugġat ġew sistemati mill-ġdid? mit 28 stat membru, 5 stat membri biss kienu voluti fis-sistema miġrej ta' migrazzjoni ftit eluf biss. Ftit eluf biss ġew sistema ta' miġrej tek tħares lejn xi kawża dan kollu l-Istati Uniti kemm ħadu refuġġati l-Istati Uniti u Sinjor Mogherini huwa veru li tajb insalvaw il-ħajjiet fil-baħar imma dawk li ġew salvati għandhom jittieħdu lura minn fejn ġew skont il-modell Awstraljan. Grazzi. Grazzi, is-sur Zver, għal-minuta u nofs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 soluzzjonijiet aktar dejjema 8 biljuni f'assistenza finanzjarja ser jintużaw mill-pajjiżi ġirien sabiex ikun hemm ġestjoni aħjar tal-influssi mod partikolari sabiex ikun hemm ħarsin aħjar fuq il-frontieri fil-ġrida kontra l-korruzzjoni. Li huwa importanti huma żoni fil-pajjiżi ta' oriġini fejn wieħed jista' jressa applikazzjoni. Irridu eh, nħarsu lej l-iżvilupp, għandna bżonn żvilupp tal-ekonomija reali, u dan jista' jfisser illi ftit nies jippruvaw jaslu fl-Ewropa fil-lajnuna l-iżvilupp tingħata u hawnhekk tinħassu aktar mill-Stati Uniti u ċina mridu nkunu aktar selettivi l-kull stat membru għandu jiġi premjat jekk qabel ma' ftehimiet internazzjonali. Stati membri li lesti eh, jikkooperaw dawk il-pajjiżi li ma jirfawx responsabilità u ma jikkooperawx ma jisħoqilhomx assistenza jew faċilitar ta' visas, blu karda li ukoll. Is-Sur Zanni. Eh, Kusum szépen a lehetőséget, elnök Grazie tal-opportunità li qed ittuni. Kollega, inti semmejt illi bżonn investimenti f'pajjiżi minn fejn ġejjin l-immigranti. Hemm żewġ mistoqsijiet. Inti taħseb li l-pjan Juncker jista' jiġi estis għal programm bħal dan? Tieni mistoqsija. Tara xi kwestjonijiet brabta ma' tisħiħ tal tal-relazzjoni esterni sabiex nifinanzjaw għahjar dal-pajjiżi? Hvala lepa za vprašanje. E, dejstvo je, da e, je ta ideja, ta koncept e, mišljen. Iva, mistaqsija. il fat li dan ġa jeżisti ifisser li dan huwa pjan Juncker tnejja l-pajjiżi li huma mhix membri tal-Unjoni Ewropea. l-Europa tikkontribwixxi iktar minn pajjiżi oħrajn, iktar mill-Istati Uniti. U dan ifisser li mingħajr din l-assistenza mhux se jkun hemm skabir ekonomiku fl mill-aħħar dal-fond huwa l-iktar miżura importanti fl-evitar ta' immigrazzjoni illegali. Sur Panzeri, grazzi. Is-suċċess tal-azzjoni Ewropea tiddependi fuq numru ta' kundizzjonijiet fuq dimnet politika migratorji effattiva esterna u interna bazata fuq legalità, solidarjetà kif ukoll rispett tad drittijiet tal-bniedem. Qed punt investiment fuq eh, partners wet jista' joqgħod fuqhom grazzi għal politika realistika imma barfin u dan ngħidu l-kollega Verhofstadt illi biex ikonna partners reali, partnerships reali, hemm bżonn ta' politika inqas liberalista fil-politika kummerċjali kooperazzjoni u proibizzjoni ta' sfruttament. Hemm bżonn ukoll bażi finanzjarji reali, hemm bżonn nelbu il delijiet li hemm fi diskussjoni bil-Istati membri u nuqqas ta' konsil fuq dokument hekk importanti jagħti xifhem min-naħa tagħna kolla nippreferu triq tal-Eurobonds imma jekk eh, naċċettaw il-proposti tagħkom mela allura tajjeb li jkun hemm klawżola ta' ħarsin illi jidentifika terminu għal eh, l-izvilupp f'kas negattiv konna l-iktar strumenti finanzjarji adatti sabiex nġildu l-problema. Grazzi. Is-Sur Marja sal-minuta. Είναι δεδομένο t στο proto μισό του αιώνα Ija ħaġa ovvja li l ewwel nofs ta' dan is-seklu ser naraw movimenti kbar ta' popli u hemm bżonn nistaw nil nilqgħu dawn l-influssi fil-qafas tal-ġnus maquda u l-Unjoni Ewropea. Għal daqstan se jkonna bżon nidġildu traffikanti, neżerċitaw pressjoni fuq it-Turkija sabiex tapplika l-ftejim u anka eh, nisqu fuq il-ftejim tal-Belt Valletta bżon inħaffu aktar bil-mod kif naħdmu jekk u kien hemm bżonn nibatu nislura fil-pajjiżi ta' oriġini, noħol u hotspots madwar il-Mediterran. U għanna bżonnu kol namlu xaħġa fuq daw l-individwi sabiex jiġu sistemati fl-Unjoni Ewropea kif għamilna bir-refugġati. U hemm hemm bżonn ta' nġildu l-faqar lura fil-pajjiżi ta' oriġini dan ifisser idu ninvestu fil-vant nofsani u l-Afrika taħt il kondizjoni e li ġrieti ta' bniedem ikun rispettati. Grazzi l-Onorevoli Grisbeck ħafna huma dawk li jaqsmu dan il-proġett ta' kooperazzjoni u tajnuna ma' sħab partenarjati li għanna bħal dawk li smajna u bħal dawk li għadu kif semma Sur Verhofstadt. Jena nishti eh, nieħu dak li għattu eh, intom semmejtu fil-bidu ta' test dak l-intenzjoni illi isalvaw il ħajjiet ta' bosta fil-Mediterran peress partikolarment li kien hemm naufraġġju ta' 700 persuna ħames sittim ilu. Intom qed titkellmu dwar eh, it-tibdil strateġiku eh, tal-paradigma li kellna u eh, billi ngħaddu mill-kliem għal fatti. U allura ma nistax nifhem kif mument fejn naħdmu fil-sien fi żmien bil-sena barra għal sistema ġdida ta' gwardja tal-kosta qed nirrifjutaw il-salvagwardja u l salvataċ ikunu waħda mill ħidmi tewlenin l tal-Aġenzija Frontex u naħseb ikun moċċar u kol kif aħna ma nitkelmux biss imma naġixxu u kif ukoll nigarantixxu il ħarsien tal-frontieri esterni tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bjork. l proposta ma titrattax kooperazzjoni u immigrazzjoni, imma titratta l intermu l-influss ta' rifugġati għanna mezzi ekonomiċi finanzjari u komunitari militari sabiex namlu dan. Qed naraw kemm qed inkunu xenofobiċi u għedin noħol u t-tirtiet tal-bnidem jider ħankomplu f'din it-triq. Irridu nistituzzjonalizzaw, irridu nalqu l-frontieri tagħna. U dan qed narawh fil-kuntest tal-Eritrea u s-Sudan. Dinja tal-mistrija, t-tiddin Ewropej ma rridux jaraw Ewropa magħluqa ċinikament fejn ma nistgħux neħdu nifs. Irridu naraw diskussjoni serja imbażata fuq kif nistgħu norganizzaw l-affarijiet fi spiritu ta' solidarjetà, ikonna Ewropa aktar miftuħa u eh, nerfaw responsabilità tagħna u naċċettaw refuġġati. L-Onorevoli Terry Cabras. It-tweġiba l-kriżi preżenti fl-Ewropa għandha tkun waħda eh, estensiva naqbel li l-Afrika għandha tirċivi kooperazzjoni politika minna ħatana, tagħna, dana kollu l-ewel idejat proposti fuq il-patt tal-migrazzjoni ma jsemmiġ żewġ elementi importanti ħafna l-ewel. Ma nsemmux il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Jider li aħna interessati biss biex neħilsu mill-refuġati preżenti u tal-ġejjini. Ovvjament l-istinħarsu sabiex neħilsu minnom. It-tieni punt nieqes huwa marbut mal-ewwel wieħed fil-fatt. Qed nafdaw fil- fil-mexxej Afrikani moralment u ekonomikament il-mistoqsija tiegħi hi ser nibqgħu nafdaw pajjiżi li semmew hawnhekk kif għamilna ma' Turkija. Tkellimna fuq ħarsin ta' drittijiet tal-niedem, bżonn kontroll demokratiku anke fuq il-proċeduri tagħna u f'ftejjemiet ma' pejzi terzi qed inkomplu nirrepetu mistess balji li għamilna fil-passat reċenti. Grazzi, eh, Signora Vice President. Is-sur Lavija għandu blokkard is-sur Teri Cabras jew le? Le. Blokkard mis-Sinjur Atkinson. Għet titkellem dwar drittijiet tal-bniedem. Għet dwar drittijiet tal-bniedem, imma ma taqbilx miegħi l-industrija ta' drittijiet tal-bniedem taħdem kontrina. Program ta' radio reċentament fuq il-BBC sfidajt l-issa li plaħmar u għattilhom intom qed dawru emigranti ekonomiċi f-refugġati u ma mettew li veru kont f'kamp fil-Greċja reċentament l-istess ħaġa. Inti temmen il-flus ta' minnħalla 16 għandhom komplu jinħlew b'dal-mod? Jien naħseb ma nix nħartu l-affarijiet fl-imkien, ġiet tal-bniedem għandhom ikun rispettati kull imkien. Jekk xi ħadd ma jirrispettomx, torti għaj mhuwiex, m'għandniex nagħmluh dan. Is-Sur kam għal minuta u Grazzi, Signora President. fil-periferijiet iżuna Schengen għanna bonanza għal-kriminali, rajt ukoll sigurtà fil-partijiet jgħinu l-Albaniżi jaqsmu l-frontiera ġew l-Unjoni Ewropea. U ġejt meddet minn sattilhom jifqu lebda flus ta' minnħala 16 fil-Union Unit mandu jmur li d tip ta' migrazzjoni ta' politika dizastruża, jek tridu kontrollaw l-immigrazzjoni, jek tridu twaqfu l-imwiet fil-Mediterran, hemm bżonn il-dajis jintbatu lura l-Union Unit. Għanda problema ġdida ta' sajf għandna invażjoni fil-kosta ta' nofsinhar u l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova tatti il-pjani tagħha għal forzi fuq il-frontiera billi tagħmel dibattitu fl-ewwel sessjoni plenarja wara referendum tal-Renju Unit. Issa nistaqsi għalfejn irdi jagħmluh dan. Għaliex jafu l-nies tar-Renju Unit ma triċ illi l-Europa tikkontrolla l-ilmijiet mingħajr permess tal-gvernijiet. Nittama li dawk li man deċizi fuq kif jivvotaw fil-vota referendum, isimaw xa tipjanaw l-Unjoni Ewropea il-politika ta' migrazzjoni deċiza fuq livell ta' Unjoni Ewropea qed jitolbu bil-50 biljun sabiex jiffinanzjawha. Raġuni oħra għalfej in-nies tal renju tanda għandha tivvota biex titlaq mill-Unjoni. Grazzi. Blue card as-sur Hukam. Um, so, Mr. Hukam, there is a blue card for you. Taċċetta, Sur Hukam. Go ahead, Mr. Bogovic. Sir Bogovic. Po 23. juniju je zagotovo pričakovati še naprej vrsto let pritisk migrantskega toka. Grazie. Il-pressjoni u l-influssi migratorji se jkomplu għal diversi snin. Inti tħoss li Renju Unit wara 23 ta' Ġunju jekk kelkom taħorġu musa tkunu dak il-pajis li jipparteċipa soluzzjoni, jekk ma jipparteċipax ir-Renju Unit, taħseb li sol problema se titlaq weħeda minn nar uh, kontribut minn ħadakom. Nikkoreġi għax 23 ta' ġunju, x'kieku 25 għaskont induna li sar il-vot. Nittama li meta nitilqu mill-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea jissolvi l-problema hi aħna pala gżira insolvu l-problemi aħna u nalqu l-frontieri aħna. Speaker is Mr. Il-kellima li miss l-Onorevoli Fontana l-minuta. Grazzi. President, permetti li nirringrazzja anka fissem il-grupp tiegħi, il-rappresentanto li Sinjura Mogherini, solidarjetà anka minna ħatana li l minn dan l-ura għal punt li qed niddiskutu. Inħoss li hemm żewġ affarijiet li għandna nsemmu l-ewwel li huwa veru li hemm l-influssi ta' migranti huwa veru li dawn l-influssi ħafna drabi huma xprunati u ma influssi li gawdu minnhom il-kriminali ħafna drabi dawk l-organizzazzjonijiet terroristiċi li e, joħolqu problemi fil-pajjiżi tagħna. Għandna dmir morali li nblokkaw dawn l-influssi minnaħa tagħna, minnaħa l-oħra hemm dritt sagrosant ġifiri id-dritt li tippermetti l-persuna illi tgħix u tikber fil-pajjiż illi twilet fiha. Jiġifieri għajnuna lejn pajjiżi Afrikani hija ħaġa tajba, imma għandna noqdu attenti li dal-pajjiżi Afrikani mbagħad japplikaw il-politika li tiżgura li dal-persuni jibqgħu fil-pajjiżi tagħhom u ma nispiċċawx b'sitwazzjoni pal ma' Turkija fejn nispiċċaw namlu alleanzi ma' pajizi li rispett lejn dritt tal-bniedem m'għandhomx u li u problemi anka viża fil-politika tagħna. Thank you. Mr. Sinadinos. Grazzi. L-Onorevoli Sinadinos għal-minuta. Ζητάμε για ένα σχέδιο αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης. Qed nitkellmu għal pjan ieħor illi jrid jiġġieled xi kkawża l-immigrazzjoni. Jiena nistaqsi l-pjanit ta' qabel ġara minnhom kienu ta' suċċess jew le l-unika ħaġa ċerta hi li m'hemm ħadd responsabbli ħadd ma jaf jgħid mea kolpa fallejna għabel kbir dan nistgħu narawh fil-difiża ta' pajjiżi Balkani u l-fatt li artiklu 25 ta' Trattat ta' Schengen isset japplika issa għandna pjan ġitta missjoni ma' pajjiżi terzi fej għadnet nistennew l-applikazzjoni tal-pjanta riammissjoni mat Turkija. Qed indaħlu l-immigranti meta għandna xjentisti li m'għandhom xogħol qed nitkellmu fuq integrazzjoni ta' persuni illi nafu li għandhom opinjonijiet kompletament differenti minn tagħna. F'Xeponċ ħadd irid jerfa' responsabilità għaddem li nxteret fi Brussell, f'Pariġi, f'Leġew f'Copenhagen. Finalment. Nixtieq ngħid kelmtejn l-kollega mill-Partit Komunista Grek dawn il-kommenti għattom fil-fatt. Signora Gabriel. Grazie ħafna, Senjora President. Iva, jenna nisimaw eh, eh, dan il-diskors ġifiri integrazzjoni eh, fil-politika stena tal-Unjoni, diplomazija vera tal-migrazzjoni. U l-lum il-ġurnata t-naraw illi il konċet emmek jgħat, imma l-sfida illi nikonkretizzaw din l-sfida li għanna għoddimna. Għawnek nixtieq nifoka fuq tlet elementi. L-ewel riflessjoni fid-detal u kwistjoni ta' finanzjament. Imbagħad naraw ukoll x'inhu mal-prezz il prassi tajba f'dawk il-pajjiżi eh, prioritarji. Imbagħad eh, hemm il-kwistjoni tal-effettività tal-, -effettività tal l-istrumenti tagħna rridu naraw naqra li naqsu n-numru ta' prioritajiet u naraw li kon iktar impatt. It-tieni element l-Afrika vera huwa kontinent ewlieni u importanti fil-kwistjoni tal-migrazzjoni, ma rridu naraw naqra li l-kontroll fuq il-frontier jisir diġà fejn l-Afrika u jkun hemm ġestjoni intrafrikana tal-migrazzjoni huwa priorità li ikun hemm priorità fuq kooperazzjoni u l-iżvilupp. Aħna lesti nikkuperaw issa sibu approċċ li jaħdem mingħajr ma ninsew għoda toħra kummerċjali u ekonomiċi bħal pereżempju eh, riformi soġġeriti eh, ta' dritt ehm, traditi tal-bniedem u tal-istat ta' dritt. Rrit nħeġġeġ ukoll daw koll illi nindirizzaw dawk il-pajjiżi kollha li mhumiex eh, prioritarji rridu nħeġġu wkoll l-entitajiet kollha reġjonali Afrikani barra minn hekk wara summit tal-Belt Valletta ġara ġara U xamilna fid-diaspora dwar id-diaspora Afrikana li għaw hawnhekk, x'qed nagħmlu biex inwiżnu l-isħab tagħna fil-nofsinhar tal-Ewropa fil-Mediterran. Insur Guerrero, Gracias al adoptar el paquete. Grazzi ħafna għal meta adattajna l-pakket ta' migrazzjoni l komissjoni House li għamlet l-ħaġa tajba eh, fokat fuq viżjoni strateġiġa u globali eh, u tħares lej aspetti differenti ta' din ir-realtà tal-immigrazzjoni. Hija bbażata fuq l-assoċjazzjoni u l-ftehim minn fejn jiġu l migranti ħares lej proġett fi żmien tan-nofs eh, u fit-tul 60 miljun persuna eh, li nħabba gwerer u raġunijiet oħra qegħdin mċaqalqa minn postom. Eh, allura, il-soluzzjoni għandu jkolli insolvu il-konflitt li jkun hemm biex intaffu. Għax meta hemm baqgħet hemm 60 miljun oħra li eh, nħabba aks jew kriżijiet umanitarji Eh, għanna bżon investiment biex intemmu il-faqar f'dawn il posti eh, eh, Jiena nishtiq nisħa pala rapporter inflazzjoni umanitarja kan kollox għandu jiġi bazat fuq rispet ta' dritti ta' bniedem il-liġi internazzjonali u l-prinċipju ta' għajnuna umanitarja. Grazzi. Thank you. Grazzi. Il-kellim li il-sur Kolmel. Grazzi, Signora President. Il-messagġ qed nibatu llum ma korretti fl-opinjoni tagħna, però xtaqna ngħidu illi għandna kemm għandna raġun irridu niprovdu għajnuna fil-ċentri ta' kriżi fl-istess ħin m'għandniex ninsew miżuri ta' akkompanjament u miżuri ta' akkompanjament għandna nsibuhom fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea. U l-Unjoni Ewropea għal darboħra fallit hawnhekk qatt m'għandniex proċeduri uniformi għal rigward li niżguraw kif inħarsu l-frontieri esterni tagħna m'għandniex regoli ġenerali fuq kif ridu naġixxu. Naraw metodi differenti kif naġixxu hemm pajjiżi li jgħidu rridu nistgħu naċċettaw numru illimitat, oħrajn implementaw kwotas u oħrajn ma jridu l ħadd Jekk inħarsu lejn il-miżuri ta' salvagwardja, għal frontieri esterni tagħna mingħajr dubju musa naslum kien kif se niprovdu għajnuna fl-Afrika jekk irridu nagħmlu dan irridu niżguraw illi l-kontinent tagħna qed neħdu ħsieb ukoll. Grazzi l-Onorevoli Minnar. Grazzi, Sinra President. Nil-għalfat li l kummissjoni qiegħda tipprovdi inċentivi finanzjari sabiex nsolvu l-problema tal-immigrazzjoni il-ftema Turkija mandu ġzervi ta' eżempju. Mandi xan għastama illi xaħat se jsegwi l-modell australjan trasporta refugġati l-inkampi ta' refugġati f'sejjer f'bahar miftuħ. uħlas għal pajizi sabiex jiġu ċettati migranti, imma farid li mhux se jseħħu. Meta nid ġo għal kif nwaqfu dawn eh, eh, l-opri tal-baħar mill-dik pajzi tagħna ħadd m'għandu soluzzjoni. Soluzzjoni hemm bżonn ma' soluzzjoni tkopri l-pajjiżi kollha. L-Awstrija bħal l-Istati membri l-oħra kollha hija mistennija timplementa deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew u l kommissjoni menu Jekk jagħmlu dan l-affarijiet żgur jibdew jittiebu. Il-Kommissjoni Ewropea qiegħda titkellem dwar patt dwar l-immigrazzjoni u l-idejat ċentrali huma l-kontroll tal-frontieri esterni kif ukoll il-ġlida kontra traffikar f'kooperazzjoni ma' pajjiżi Afrikani u Azjatiċi anka skont il-ftehim reċenti ma' Turkija. Madanakollu danakollu u ma biss Top Gap Solutions għaliex mux jindirizzaw xet ikkawza l-problema. Dawn il-flussi migratorji u ma dovuti principalment għall austerita għall-politika ta' austerita u l-fat illi memx politika demografika fl-Europa u b'riżultat ta' dan edin naraw problema ta' fertilità fl-Unjoni Ewropea minnaħa l-oħra il-fat il fil-pajizi ta' madwarna għanna faqar u gwerer. Fiħdan l-Unjoni Ewropea mżon nappoġġaw programmi ta' kif eh, ta' tropija tfal, ħolqin ta' xogħol u għandna bżonn paċi fil-vant nofsani u l-Afrika sabiex ikun hemm kondizzjoni ta' ħajja aħjar iċ-ċittadini ta' dal pajjiżi. Jekk dan ma jseħħx, il-problemi komplu jikbru. Grazzi issa, Senjura Scott Kato, għal-minuta. Grazzi ħafna, Senjura President. Fruqat li nifem eh, itħassib li uħut għandhom eh, fuq eh, il-migrazzjoni, rridu naraw li il-kampanja għal-Brexit tassew saret waħda disgustanti. Emma ħafna involuti li taħawdu punti ma' xulxin. L-għanet il-kussjoni tal-kontroll tal-frontieri. Nafu illi fil-fat eh, Marine Le Pen ma tħalliċ per eżempju t-kampanja f'pajizna illi li xkienem xettiċizmu. Hemm ukoll il-punt ta' solidarjetà naħseb jiena ma rridux naħdmu flimkien ma' dawk illi eh, qed eh, jgħidu li rridu niġġieldu dan din ir-realtà metra kienu huma l-ewwel responsabbli tielet il-fluss il-movimenti nafu illi l-suq Ewropew jiddependi minn dan. Irridu naraw illi l-ewwel eh, ma nħallux bil-ġuħ lil dawk l-Ingliżi kollha illi eh, qed jitħabtu biex jaqgħu il-ħobżna ta' kuljum. Grazzi, Sinjura Von Stork, mhux hawnhekk, mela allura s-Sinjura Atkinson għal-minuta. Trust Fund eh, Afrikan ħa biljuni minn dawk li ħalsu t-taxxa fir-Renju Unit, nafu li aħna diġà tieni eh, l-ikbar kontributura għajnuna barranija. Is-sena li għadiet biss eh, xejna 2.5 biljun eh, sterlina u issa l-Unjoni Ewropea titlob iktar. Dawk li ħalsu t-taxxa u dawk l-organizzazzjoni governattivi. Illi qed jaħdmu kontra, kontra l-interess komuni. Jena kont fil-Greċja kif għadd eh, ftit ilu eh, u kien hemm talba biex neftħu l-frontieri ma l-NGO stess kienu xokjati b'din l-idea. Qabel ma nibatu sistema il-messaġġ tajjeb, naħseb illi eh, dak il-qed nadottaw ħajaħdem bis kontrina. L-unika mod kif aħna nindirizzaw il-kwestjoni tal dawk li huma rifuġati ġenwini huwa billi aħna nhar 23 ta' Ġunju nivvotaw eh, biex noħorġu eh, mill-Unjoni. Grazzi issa. Hemm Mr. Zikowski illi qed lek blue card, taċċetta jew le? Sinjura Atkinson, inti taqbel mal-fema ta' wħut illi huma favur illi jibqgħu fl-Unjoni Illi jissuġġerixxu li dawk li jixtiequ l-Brexit ma jafux eżattament il-fatti u għat jgħidu ċuċati, inti fil-liba għat li tiftħu l-frontieri, inti meta kien l-axar darba li kont fil-Komitat Liba, meta kien li diskutejtu dan il-punt, il-Senjur Atkinson. Ejfa, iva, jena kont fil-laqat libe xifti ġematilu meta rappresentajt il-grupp tiegħi fuq diskussjoni eh, wara konferenza tal-presidenti. Jena tlabt speċifikament eh, illi ċertu punt ma jitresax fuq l-agenda ġifiri kont emmek. U jena kont ignorat eh, minn sor Kerkop li huwa MP Ingliż u stess rifjuta illi il-proposta tagħna tgħaddi. Eh, meta kont fil-kamp tal-migrazzjoni ftit ġematilu, is-sur Dumula għal l-Iva għanna frontieri miftuħa għonek, għet naħdmu fl-imkien ma' kommissjoni biex niftħu l-frontieri. Kien hemm tliet gruppi għonek f'din l-awla illi kienu rappresentanti, rappresentati għemmek fil-laqa u għalu isma ma rridux naddu dan il-messagġ perikolus anki l-organizzazzjoni etna governativi ġviri ħjar t-ċekja naqra xet jgħidu il-kollegi tijak il li xet jibatu l-messagġ zbaljat l-Afrika u li dak kollha li jixtiequ jiġu eh, f'pajjiżna li dawk l-Afrikani kollha. Oh, ħajkun tagħna. Issa, issur Korwin Mike, għal-minuta. Grazzi. Il-problema miex dwar il-migranti li qed jiġu eh, bil-masesa, il-kwestjoni hija li ma jridux jaħdmu hawnhekk u ma kienu eh, kienu weda benefiċċi kbar u dak li qed jistennew fl-aħħar mill-aħħar jiena darba kelli inħallas 3000 l-euro. U kien hemm diplomatiku illi qal illi fil-fatt um, il-ħmiġ kollu tal-Afrika qed jispiċċa fostna. Naħseb illi uh, irridu nisforzawhom jaħdmu aħjar tal-munaqra, irridu mexxu bl-eżempju, irridu uh, nkunu fuq ta' qoddim u rridu naraw eh, illi eh, nħiħsbu xi ħaġa lejna, iva, soċjalisti b'mod erojku jiddefendu din il-pożizzjoni ma jiena qed nisma' minn kull imkien vuċijiet ehm, illi ma nafx fejtu għasuna, iva jek joġbok rispettana minna irmatuza kliem muxxiera hawnhekk f'dan il-parlament eh, jekk joġbok, sempliċement kortezija, b'rispett. Sur Mike, għandek blue card. Taċċetta jew le? Taċċetta jew le? Sur Corvin Mike, minn fejn ġeb dawn il-fatti meta qed meta tkellimt kif tkellimt meta żajdak il-lingwaġġ qawwi barra minn hekk taf kemm hemm partijiet oħra fid-dinja illi kisbu valuri kbar illi illi anzi eh, kien affaċċaw din ir-realtà ta' sfruttament ehm, ta' dan il-kontinent. Ma fimx eżattament eh, x'kienet ir-rabta dwar l-isfruttar tal-Afrika. Iva naf li anke l-Istati Uniti kienu eh, E l-Amerika kienet sfruttata mara speċat speċat tajjeb pjena qed ngħid sempliċement eh, kwatajt xi ħadd li jaf ħafna dwar il-migrazzjoni fl-Afrika. Jena qed ngħid li ma rridux niddemoralizzaw dawn in-nies, qed ngħid sempliċement li dawn in-nies iridhom jaħdmu mhux biss igawdu mill-benefiċċji li nofrulhom. Issa, issa rengela minu ta' unafz, grazzi ħafna, mux dejjem pjaċir li jen nara naqra level ta' surrealizmu li dan id-battitu jilħaf dell-awla. Jena fil-prinċipju kelli l-intenzjoni li nitkellem eh, bil dwar il-numru ta' referenzi eh, ta' dawk l-Ingliżi li et eh, ħalsu t-taxxa ma' fl-istess ħin għatma ċaħdu l-ebda sussidju mill- mill-Unjoni, aħna nishtiqu li tal-inqas dak eh, ma jivvotawx eh, favur il-Brexit. Eh, Għalax nkalla mux sejb għaw għawdu minn dawn il-benefiċi. Pero nishtiq nejt u kol, Senjora President, jena nishtiq nemmen, Senjora Vice President, nishtiq nemmen illi dak li għanna u bizzejiet, ma nafx, nasib, ma nafx, forsi għal xie tibta' kompekt ta' migrazzjoni għal xi parti tal-Afrika iva ma ma nafx jena jekk verament irridu eh, naqbdu triq tal-bidla, noħolqu dinamizmu eh, dawn il-ħames mm, Dawn 5 biljuni ma nafx kemm hawn biżejjed eh, qed inkopru firxa minn Bumbaza sal-Afrika Ċentrali eh, nafu x'inhi diskrepanza li teżisti fl-intenzjonijiet tagħna, irridu allura naraw naqra kemm aħna lesti illi naġixxu meta hemm bżonn nazzjoni, meta mhux biss paroli U meta l kustjonijiet immorru għallar, nixtieq tassew li nikkontribwixxu għar rinaxximent Afrikan. Imma mingħajr il-mezzi neċessarji naħseb illi l-metodi tagħna mhuwiex ħajkunu tajbin biżejjed. Grazzi. Issa, is-Sur Damonte għal-minuta. Grazzi President. It-traġedji riċenti ta' migranti l-ilm il-kosta tal-Libja u ta' gżira ta' Kreta juri kemm ninsabu għadna f'fażi ta' emerġenza wara l għeluq tar-rotta tal-Balkani għal min jitlob l-azil l-unika għażla vijabbli sabiex jilqu l-Ewropa tibqa' l-Mediterran. Il-proposti ppreżentati llum f'din il-Kamra għandhom lan illi permezz ta' proġdid ġdid niġġieldu mill-ġdid din il-kriżi u jkun hemm kooperazzjoni ġdida bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi oriġini u ta' tflussi migratorji li investu fl-ekonomija ta' dal-pajjiżi permezz ta' proġetti partikolari infrastrutturali strutturali u rizorsi li ġejjin mhux biss mill-budget Ewropew u bla dubju puntat luq tajjeb sabiex intejbu l-azzjoni Ewropea f'dal qasam. L-Ewropa hija żmien twil titlob politika li timxi f'din id-direzzjoni. Il-fenomenu tal-influssi migratorji lejn l-Ewropa mhux xi ħaġa li se ssolvi ruħha mill għadam ma għal suċċessi tal-proposti tal-lum bżonn kontribut ta' kullħat, għaliex qed nitkellmu fuq xi ħaġa Ewropea u mhux biss taftit ftit stati membri. Grazzi. Essur Zele għal-minuta. Sirjura Vice President, Komissarju li Iva, qed immorru lura l-metodi bħal dik li żajna fil-kriżi mill-Marok, mill-Libja, xaxar s snin ilu eh, li nħalsu l-immigranti biex jibqaw barra il-frontiera Ewropej. Eh, inti s senjura Magarini, għatt li l-istoria imbidlet eh, l-kussjoni tal-migrazzjoni għu għahda dinija, veru dan li għatt, pero minn flok qed nofru l-om lejnuna minn flok qed nofru l-investiment Issa f'daqqa waħda tnejdu li l-immigranti kollha għandhom isibu postom fl-Ewropa, dawn ħajjinu eh, oħa l-ekonomija Ewropea ħad benefika minnhom, ħajkunu qed eh, jidħlu fis-suq tax-xogħol Ewropew. Eh. Qed nippruvaw noħolqu sistema ta' relokazzjoni u bekk stat membru jitħabat mal ieħor Nasab li ma rridux namlu minn il-kussjoni tal-migrazzjoni negozju sħiħ, irridu tassew nkomplu ninvestu fuq proġetti fl-Afrika ta' fuq dak li għanna namlu. Għal-minuta sur Fajt. il-approċ sistematiku għal din il-kriżi migratorja huwa importanti. Allura naħseb illi approċ bħal dan nelqawħa. La l-Unjoni u laqqas id-dinja ma mlet bizzejiet għal dawn ir-refuġjati biex ikollhom eh, saqaf eh, taħt taħt rasom eh, f'pajjiżi ġirien, pereżempju dawk ġejjin mis-Sirja u dak li jinsabu fil-Libanu fil-Ġordan qed jistennew biex ikunu jistgħu mmorru lura f'darhom ħafna mir-refuġjati tal-gwerra ma jridux jispiċċaw fl-Ewropa, imma ġew sforza tal-li għamlu dan. Allura l-Unjoni Ewropea trid eh, tagħmel iktar biex tgħinhom biex kemm jista' jkun tressaqhom viċin eh, il-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Nafu li eh, l-UNHCR irid jilapru l-importanti wkoll biex itaffi s-sitwazzjoni. Jekk ma nilħqux dawn il-kundizzjonijiet, allura la Turkija waqas oħrajn mhux ħajnu biex insibu soluzzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw brutt oħra perikoluża. Issa s-sur Sirikjot issa għal-minuta. Eżis kollegi, prezentament meta qed nitkellmu dwar il-patt ix-xit ta' migrazzjoni, sitwazzjoni ta' lepallar bil-minuta. Kuljum ħafna trabi qed imutu eh, fl aħħar ġemma ta' Mejju disa metru il ħajjithom fil-Mediterran, is-sitwazzjoni hija waħda gravi, inaċċettabbli. Mhux possibbli li jkollok eh, politika uffiċjali tal-Unjoni li tgħid ena l-frontieri illi nifirmaw dawn il-ftehmet ta' riammissjoni ma' Turkija. Din hija sitwazzjoni traġika. Anke dawk in-nies illi qed jinaxxilna nsalvawhom fuq il-baħar iridu jaffaċċjaw sitwazzjonijiet tal-biża' biex ma semmix il-ħospot li qed jispeċċaw speċi ta' kompi tal-konċentrament biex nwaqfu dawn il-wedit fierħa rridu nimxu l-qoddim mill-aktar fis possibbli permezz ta' sistema komuni tal-azil. Irridu noħolqu eh, rotot eh, siguri u legali kif ukoll sistema permanenti tal-allokazzjoni ta' rifuġjati. Irrid ikollna wkoll kondizzjonijiet ta' ixjien diċenti fejn dawn in-nies fejn dawn in-nies ġejjin. Issa, s-sora nemmen sar minuta. Signori. in-nies eh, li jidher li għandhom eh, seta hawnhekk qed jitkellmu dwar il-compact eh, ta' migrazzjoni Ewropew, nasab li din dak li għana bżonna unek u approċ Ewropew nista' ngħid li ċittadin, ċittadin Ewropej, dan ma xejn ħlief Compact. Intom titkellmu dwar forum legali ta' migrazzjoni, ma fl aħħar mill aħħar din hija essenzjoni tal- um, blackmail li għanna. Et indaħlu taċċi ġodda minħabba dawn il-metodi ġodda, fl-axar mill-axar, et dem iktar nisvojta u l bujiet ta' ċittadini tagħna. Il-falliment ta' Schengen, il-falliment eh, tal-politika ta' fronteri miftuħa, ta' politika miftuħa, naħseb illi dawn eh, kollha m'għandhomx eh, inesuna dwar il fat li fuq il-migrazzjoni għanna bżonn inqas politika Ewropew. Is-sur Radef għal-minuta u nofs. Grazzi, Sur President, il kriżi eh, ta' refugġati li rajn nat marajna bħala jaffetwatna daw l-axħar snin titlob eh, għal tweġiba Ewropea iktar koordinata u koordinazzjoni iktar mill-qrib eh, mill-pajjiżi ta' oriġini mal-pajjiżi ta' oriġini. Naseb illi tlet punti rridu nifokaw fuqhom innaqsu l-pressjoni fuq l-Unjoni, rridu nidistingwu bejn refuġjati bej migranti ekonomiċi, rridu naraw naqra illi ikun hemm kanali minn fejn dawn refuġjati jgħaddu. Rridu naraw illi namlu dan il xinkella dawn jippruvaw jgħaddu permezz ta' modi illegali eh, u barra minn hekk iktar u iktar qed jidħlu. Irridu wkoll nikkonsidraw il-kwestjoni tal-immigranti irregolari u dakolla li mistawx jibqaw dawn irridu nirritornawhom lil-lejn il-pajjiż t-oriġinu tagħhom. Il-kontroll fuq il-frontieri tkun effettiv, irridu niffirmaw kemm jista' jkun malajr f'temiet ta' remissjoni mal-pajjiżi ta' oriġini. It-telet punt rridu naraw naqra mill-ġdid il-kwestjoni tal-hotspots fil fema tiegħi naseb dan jista' jnaqqas il-pressjoni migratorja fuq l-Ewropa. Illa li eh, permezz tagħhom taw biss intitolati jkunu jistgħu jidħlu fl-Unjoni ġala darba jkun ingħataw id-dritt tal-ażil skont il-liġi Ewropea. Illi nindirizzaw din il-kriżi li nieħdu miżuri u approċċi approċċ ġdid fl-imkien ma' tisħiħ ta' kooperazzjoni eh, huma kruċjali biex insolvu din il-kriżi. Grazzi Jiena nil-qadar komunikat, jgħid is-sor ħawet, kienet priorità, iva nista' nifhem illi jrid jintlaħaq ftehim ma' Turkija hemm oħrajn illi għandhom bżonn l-attenzjoni tagħna kif smajna llum, aħna tmajn Aħna smajna dwar 80 miljon, ma suppost hemm 1.8 biljun euro, ġifieri hemm bżonn iktar flus u rridu naraw li lajnuna l-iżvilupp ma tiġix eh, żvijata l għaliex inkella mor for mod tispiċċa less for less. Għalhekk eh, il kwissjoni tal-bonds Ewropej bħala parti mill- compact tal-migrazzjoni huwa importanti, importanti biex nindirizzaw din ir-realtà. Wara l-konferenza tal-Unjon tan-Nazzjonijiet eh, Uniti u eh, wara il-laqa tal-COP21 u eh, il-fat li aħna orejna rwiħna favur transazzjonijiet fis settur dawn kollha ħajjejnuna biex naffaċċjaw l-isfidi illi għandna rid nilħu ftejmiet ma' l-pajizi minn fejn dawn in-nies ġejjin, però wieħed ma jridx jinnegozja l-ħajjet tal-bniedem, però rridu ngħidu li aħna sissa dak li għamilna ma nistawx namlu konċessjonijiet kif għamilna qabel, ġifiri, jekk ħanżidu l-flus, jekk qed ngħidu li 86% ta' refuġjati qegħdin eh, fin-nofsinhar u mhux qed jirnexxielhom jaslu fl-Ewropa, ejja naraw naqra li l-ewwel intejbu l-ħajjiet ta' dawk ir-refuġjati li għandna u nofru l-om xaħġa ħjar mill-situazzjoni li jenf pajizom. Aħna naħseb illi xaħġa bħal din għanda napoġġawa. Barra minnek rridu naraw illi aħna ma nispeċawx biss natu l-fondi imma tassew nmiznu l-dawn in-nies. Jena xtaqt li kuna iktar enfisi fuq ir-rwol diplomatiku fil-konflitti ta' riżoluzzjoni tal-Unjoni, kif ukoll niżguraw il-liġi umanitarja u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bnieda, mhux biss bil kliem imma bil-fatti. Però jena naf li dan huwa impenn personali ta' Senjura Mogherini u għalhekk nixtieq eh, ngħid li i u Sur Timmermans għandhom l-appoġġ tagħna. Eh, Grazie ħafna, Sur Hawet. Sur Miki talab li biex jitkellem fu punta procedura. President, biex nirrespondi eh, membru eh, Skużani, Sur Hawet, mux blu kard ma proċedu fuq il-proċedura in my speech there was fl-speech tiegħi kien hemm il-kelma użata li kienet eh, ħmieċ eh, eh, li bl-Ingliż huwa xi ħaġa bħal ranaċ jew xi ħaġa hekk. Jiena mhux responsabbli traduzzjoni. Grazie ħafna jgħid il-President. Ma kienx ħaġa sabiħa laqas, jgħid il-President, nkomplu, sursuli kal-minuta. Grazzi ħafna. Għanna politiki li huma dajfa wisq biex nħarsu l nies Nħarsu l-pajjiżi oħra biex nkunu nistgħu nżammuhom imbeda minn bibtana qed nagħmlu dawn nies dipendenti. L-eluq tal frontira tal-Maċedonja tfisser li qed innaqsu l-isforzi tagħna u dan ftehim mat-Turkija dak li qed nagħlqu mbagħad naraw postijiet bħal l austria li għalaq il taħħa tagħha mal-Italja fil-Brenner. Ma x x'sanzjonijiet jiġu zati jew x'deċiżjonijiet nistgħu naflu naslu magħha l-Afrika. Ejja għandna najnu lil dawk in-nies li għandhom bżon lajnuna. Najnu memmek il-maġġoranza tan-nies fil ewropa huma kontra li jkun hemm migrazzjoni immassa. U n-nis fil-politika ma jifmu dejjem ma jħarsunix. Allora n-nies il-votanti ħaj jispiċċaw favur l-estremisti, mux għax irridu jkunu l estremisti, għax in-nis fil-politika jkunu traduew. Hemm eh, blue card mis-sur Kosta taċċetta sur Sulik. Taqten kon naf, ma tenti tajt li Italia għandu tal-el-frontieri, jek dan ifissirx, irrid trid timbotta l-ura fil-bahar persuni li qed jaslu mill-baħar li ħafna drabi jiġu minn postijiet fejn gwerer, persekuzzjoni, ħafna minnhom matfall, nisa, persuni vulnerabbli. X'qed tajbija nagħlqu l-frontieri fuq il-baħar mill-Italja nibuttawhom lura? Kirje Σούλικ, έχετε 30 deftorol για την απάντηση. Għandek 30 sekunda, Sursurski. Mandekx ovvjament titfaħħom il-bahar. Imma għandek tiżgura li morru lura mibawta, postijiet lura minn fejn ġew. U għandu jkun hemm kampijiet palma dak naraw fil-Libja jew fit-Turkija. Mux eh, Libja l-Lebanon jgħet il-kellim. Aħna nqasmuhom mal-Ewropa un-bat nibatuhom. Ek ma jfunzjonawx l-affarijiet. Sur Talizka l-minuta. Il-ftejm ma il-ftejm ma Turkija b'xi mod ieħor interrumpa il-modell ta' negozju tal ta' dawk li għamlu l-kummerċ bin-nies. Aħna rritnajt ngħid li l-pakkett ta' huwa essenzjali nistgħu nittu fid-dettall Eh, forsi nuqqas teftajma naħseb li huwa l-approċ korrett, ma nara xejn problematiku li nassoċjaw eh, kooperazzjoni u investiment ma kontroll tal-flussi ta' migrazzjoni u ma nara l-ebda problema li nassoċjawa mal-eruq tal-problema li jeżistu mux ħanħares li kwestjoni ta' għanna problemi ta' dritti ta' bidna fi Turkija, ħagġa li rridu nfaċaw. Imma jina naħseb li huwa approċ tajjeb, imma dina mux ħajkun biżejjed jekk ma jkonniex politika ta' ritorn serja. ħaġa li rridu namluha sew ħalli konna ekwilibriju u naħseb li jekk nkunu nistaw nifformaw un għaqda un unità biex nkunu nistaw nittrattaw dil-problema. Il-polarizzazzjoni li għandna eh, fuq ċerta kwestjoni relatati josfru. Grazie ħafna bitzot għan minuta. Għajjien għan nisimaw l-ister toħmiriet ta' Gvern Renzi u ta' Senjura Mogherini. Għal snin inna nitkelmu fuq il perikoplu ta' ta' fenomenu li qed taffet għal Italja u l-Europa. Għidkom jiruna xenofobi, razzisti, populisti intom u gvern taljan paċ paċ ħafna u fatti xejn għal minnek bejtu raskom fil-ramel għattu l-immigranti u ma rizorsi u tajb nejnu għom kolla istħu, istħu li għed taddu bizmin il-ċittadini intom kompliċi f'din l-invażjoni tal-massa. Il-program Rinsi se tkun meri joħra pa maħmerija il-pjan Junker fuq il-risistemar tal-immigranti il-fatti huma li l-politika tal-Unjoni Ewropea u tal-Italja għan bis politika vilħa. Janif u bil-gideb l-invażjoni tal-immigranti għandha tieqaf minnu fih u l-enka soluzzjoni li nalqu l-frontieri u nħarsu l-frontieri tagħna. Το λόγο έχει για ένα λεπτό, για ενάμιση λεπτό ο κύριος Μπροκ. L'onorevole Brock al minuta u nofs. President, Signora Vice President, Signori, Meta nisma ċerta affarijiet li qed jintqalu minn ċerta nies nis li ma jridux eh, li kolom ma jridu li ma jippermettux miżuri biex ma jiġux eh, refuġjati tip ta' eh, ipokrasija ta' sursulik u naħseb li bil ftejim ma' Turkija naħseb li intemmu l-kontrabandu ta' nis u refugjati fit-Turkija jkunu jistaw jiġu mejjuna nħabba l 6 biljuni li jem disponibli. ħaġa li ġiġa tibda turi l-frott tagħha. Ma tistax. Għaliex, għaliex id-daw n nisqet e, e, e, jiddejqu b'daw il-pajjiżi. Għandna proposti u aħna issa qed niprovaw namlu xogħol fl-Afrika, xo ovvjament fil-każ tal-Afrika huwa problema ta' żvilupp fit-tul. Il-fatt li ngħinu l-nies hemmhekk huwa nirprovdu għajnuna ta' għall żvilupp biex jiexu f'kondizzjonijiet eh, ta' dinjeta fil-kampijiet ta' refuġjati biex jikunu iqreb pajjiżhom u fissessin inkissru il-modell ta' negozju tal-kontrabandisti fl-Afrika ta' fuq inti qed tissuġġeġġhom li hemm fil-baħar hija responsabilta dak li qed isir il-Greċja hija ħaġa raġonevoli u ħaġa umana. Bat eh, komplix dawn il-proposti. Grazzi ħafna, Sur Brock. Sur Brock, eh, wassal tal-ħafna blue cards ma permetti biss wieħed. Wieħed mill-kellima, l-ewwel wieħed li Sur Kristea taċċetta eh, Sulik u Telitska eh, talbu il-blue kart iżjed u ġa tkellmu. Sur Kristea għal 30 sekonda kjoġbok. Grazzi fl-intervent tagħkom mitkellimtu dwar l-istati li ma jixtuqux jilqgħu il-migranti fosthom nixtieq nistaqsi kif intom eh, tikkonsidraw eh, il-kwistjoni transiġenti, anzi il-pożizzjoni transiġenti tal-kap tal-istat eh, tal-Armenja. L-ewwel qabel kollox ma tkellimx dwar pajjiż individwali, ma ċerta kollegi li huma kontra l-refuġjati u kontra l-miżuri li jwafqu l-refuġjati. Jittini nħoss li jekk aħna nkunu nistgħu ikonna inqas refuġjoti nkunu nistgħu nitkellmu aħjar dwar relokazzjoni, nixtieq nitlob li sur biex jirrispondi. Jien naħseb li għandna narfu li jekk biss jekk nittrattaw il-kawża fil-pajjiżi u nissuperaw problemi ta' sviluppu, u nkunu nistgħu ngħinu. Naħseb li jinnu l approċ korrett għax kella n nis jibdew ibaħru. U dan ikollu konsekwenzi, jom kella namlu il-barbed wire fil-Brenner Pass. Greċja, l-Italja huma pajizi importanti ma nixtieqx li narom li jisiru kampijiet ta' refugjati. tar-refuġjati. Grazie a sur Brock, is-sur e Papadaski Daxis għal minuta. Grazie ħafna is-suċċess e tal-patt tal ġdid tal-migrazzjoni dwar relokazzjoni hija mhumiex miżuri ġodda iżda li napplikaw napplikawhom sew. Jekk ma nagħmlux hekk ħajkonna disfatta oħra kif ġara bil-programm ta' relokazzjoni. Aħna li għanna bżon huwa eh, nirrispettaw dak li ftemna ġa, nirrispettaw dritti ta' bniedem għanna bżon natu iżjed eh, importanza lil eh, tħul legali ftejim ma' pajizi terzi u jkonna fondi adekwati. Dawn huma l-elementi ewlenin li għandhom jiġu applikati fil-kompakt il-ġdid għandna bżonn li konna politika komuni kif ikunu kol ġestjoni komuni tal-frontieri barranin u għanna bżon waqfu l attivita ma da ma jfessirx ġestjoni l-nalu l frontira Minita u nofs Grazie. Il-Viċi Presidenti tal-Kommissjoni jien ringrazzjom għal il proposta li fl-opinjoni tiegħi qed għadna fid-direzzjoni tajba. Irdu nibdew proċess, proċess mem l-investiment fil-pajjiżi ta' oriġini sabiex f'dawn il-pajjiżi kunem hemm ta' żvilupp sabiex il-proċess jitwaqqaf. Nafu li ċifri Afrikani żieda tal-popolazzjoni Afrikana tfisser li minn za 30 sena oħra l-influssi ikomplu jolew ġifiri għanna ħin il fih nistgħu nintervjenu u nibnu relazzjonijiet stabbli ma' dal-pajjiżi. Ma nafx il-500 miljun se jkunu biżejjed imma huma l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba. Ma bla dubju rridu nagħmlu aktar. Il-Viċi President Timmermans tkellmen fuq taħlita ta' inċentivi pożittivi u negattivi xtaqt nibda billi nisma' xi ħaġa anka f'termini negattivi l dawk il-pajjiżi anka fl-Ewropa li ma jipparteċipawx fis-sħiħ fil-, -fil proċess u li ma jridux jerfgħu responsabilta tagħhom. Kulħadd huwa pajjiż Ewropew u mhix kwestjoni li min qiegħed viċin il-fruntiera jagħmel iktar il-korridu naħdmu bi sforz komuni. Għal daqstant, meħba bihom l-inċentivi negattivi għal min huwa kontra il-proċess u ma jikkollaborax b'mod fatwali sabiex ikun hemm suċċess f'din l-operazzjoni li hija tas-sew Ewropea. Grazie ħafna sur via. Andek blue card minant sur Funġilika. Sur Funġilika għal sekonda kjoġbok. Thank you very much. Uh... Grazie ħafna President, kollegi. Nħabba situazzjoni ekonomika u soċjali, nħabba l-gwerra ċivili li eh, eh, għaddejjin f'ċerta pajizi tal-Afrika l-Europa stara zjet u zjet nis jiprofaw jihtlu, specialment mill-Afrika. Ma tħossux li fl-axar mill-axar l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' politika ta' u strateġija eh, fit-tul biex tiffaċċa din l-sfida, mhux biss miżuri prattiċi jew soluzzjonijiet tissa li għandu jiġu implementata, għandha bżonn ukoll strateġija fit-tul το χρόνο των 30 δευτερολέπτων. Η μπλε κάρτα δεν είναι ομιλία. Ekk ġobkom rispettaw l-ħin eh, allokat, blu kart mux dikjerazzjoni. Grazzi kollega l-mistoqsija. L-istrateġija li qed niddiskutu mhix strateġija eh, fi żmien medjat biss se ninvestu f'pajjiżi Afrikani, ma se tagħti riżultati minnu fih u fi żmien qasir biss. Qed nitkellmu fuq programm fuq pakket ta' biljuni illi jitlab li jisir sforz ulterjuri sabiex il-dil politika tkun effiċenti u effettiva. Naqbel li għandu għandha tkun politika fuq medda twila ta' żmien għax fl-aħħar mill-aħħar irridu anka nużaw eh, strumenti oħrajn. Grazie a Sur Rodriguez al minuta. Vice President, kollegi, lazla għazla jaċara. Jew, l-Europa Eh, tibqa' difensiva jew inkella tistabilixxi partnerjat ma' għalġejjini ma' pajjiżi oħra biex eh, tgħinhom jiżviluppaw biex jkollhom ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni u tappoġġja r-refuġjati. L-għażla hija ċara, dan jfisser eh, impenn kbir. Impenn kbir imbeżat fuq investiment imma nixtieq nisħaq li l-investiment huwa wkoll empiki u ħafna impigi jistgħu nħol u noħolquhom għal eh, zazax fl-Europa u fil-pajzi ġirintana u koll. nħostu ħoss li għanna nużaw dal-argument tal-impigi li jistaw jiġu bl-inizjattiva biex tikkonvinċu l-istati membri biex jinvestu iżjed f'din l-inizjattiva. Għanna bżon iżjed kontribut mill-istati membri. Mm, Nishtiq najlek li sissa zaza żaza jifmu da fl-Ewropa huma eh, għandhom din il vizjoni għandhom ħafna inizjattivi f'dan is-sens u da huwa l-pjaċir tiegħi li minn ftit ieħor żgħażagħ u l-organizzazzjoni ta' żgħażagħ jagħmlu proposti konkreti fuq dan, fuq dan it-tip. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Rodriguez, għandi blue card Missur Telizka. Ġat tkellim ta' xar minuti jura naħseb li aħjar nħalli din il-blue card għax eh, għanna sejrin tard ħafna. Grazzi ħafna tal tifhem is-sitwazzjoni. Naddu issa għal l-Onoreveri Ranġan. Grazzi ħafna, President. L-ewwel qabel kollox, ehm, il-punt l li importanti f'din l-inizjattiva ta' kommissjoni e, hija eh, dak l nxaqsam ma' fatturi strutturali. Hemm żewġ elementi, il-bżonnijiet immedjati u rridu nifokaw ir-risorsi kollha li hemm huma disponibbli f'dan biex nsalvaw eh, eh, ħajja tan nies li qed jintilfu fil-Mediterran dan huwa obbligu l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ma tistax eh, titraskura u manna bżonn ukoll nifuka fuq bżonni strutturali li lin minn każijiet pempju bħal Libja u l-Ġordan. Il-kwestjoni tal-Afrika hija essenzjali bħala ċittadin tal-Portugal jiena mitħla ta' situazzjoni fl-Afrika u naħseb li ħajkun hemm fluss ta' nies mill-Afrika. dana ħaj ħatħassibna l-ħafna żmien miex kriżi temporanja. Huwa importanti ħafna nkunu nistgħu nintervjenu speċjalment fl-Afrika tisfej. Allora proposta għal-Kommissjoni sejra eh, eh, fit-triq tajba pajizi differenti fl-Unjoni Ewropea li għandhom isegwu l-eżempju tagħhom għandna bżonn niftħu il frontiri tagħna refuġjati imma għandna bżonn ukoll ġestjoni tal-kriżi u għandna nappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni. Nixtieq nirringrazzja Viċe President għall-isforzi li għamaltu għad diffiċli tiddefendi t t-tib taħ. Grazzi ħafna. Nandu sa' sul faġo f f'partnerjati ma' pajizi afrikani hija ħaġa tajba għax aħna eh, fil-jem il-faqar fl-Afrika jena mandi xej kontra din il-proposta, imma ma nafxek waslitx fil-ħin. is solidarjetà eh, u l-Stati membri eh, ma jafdawx. Pajjiżi Afrikani mhux qed irċievu dawk li huma ġew mwieda Il-migrazzjoni miex problema biss problema biss Ewropea, ma, ma nafx jekk dan l-approċ ħajkolla r-riżultati li aħna nixtiequ li jkun Dil-idea tal ftejn Hemm ċerta stati membri ma jridux jagħmlu kontribut, għandna bżonn investiment. Imma il-pis m'għandux jaqa' fuq il-pajjiżi Afrikani. U nagħlqu il frontieri Ewropej. U laqqas ma nistawx permettu li l-flus tal-Europa jiġu fidejn eh, ta' dawk li mux suppost jirċivuhom. Għanna jkun msieħba eh, li huma onesti. Aħna għanna eh, nħarsu li il-rotot legali ta' migrazzjoni, bal-Balkani għal-għanija. Ħanaraw nis imutu fil-Mediterran ġodda li għet jinfetħu. Jina naħseb li l-immigranti fil-Greċja jistaw japplikaw ah, għal-azil bi-Skype. U jina naqbel u kif li kif nittrattaw il-migrazzjoni u li konna approċ eh, strateġiku hija ħaġa indispensabbli. Imma m'għandniex biss nistgħu nipprovaw nrazzaw, nraznuhom imma li konna kooperazzjoni mal-Afrika u ekonomikament ukoll. Is-Sir eh, Vogt ixtieq eh, jistaqsi mistaqsija, però inti tu ukoll Sir Vogt. Għal daqstant niskuza ruħi pero Passur Teritzka, entu ukoll musa se tingħata il-blokard. Naf li eh, di diskussjoni ħolqot interess qawwi però qegħdin tartu issa. Is-Sur Kirkos għal-minuta. Qed naraw li hemm splużjoni fil-popolazzjoni fl-Afrika u dan abbinat ma' faqar u gwerer ifisser illi rridu nwiġbu dil-mistoqsija Il-miljoni ġej mill-Afrika se jkunu parti mis soluzzjoni il-Kommissjoni Ewropea qiegħda tipprova tagħti żewġ tweġibiet qed tajt le ma qed nipproponu dal-qafas ta' kooperazzjoni ġdid b'diversi inċentivi għal pajjiżi għal eh, pajjiżi fl-Afrika u pajjiżi ġirin tagħna. Jekk tikkonvinċuna illi dan il-pjan ifisser ser ċaġa tangibli għal fatt li l-flus qed jinħlew u li għandna mekkaniżmu trasparenza, mela allura naħseb il-proposta tagħkom se tkun waħda valida u utli. Mikle se jkollna mekkaniżmu li sempliċement jitrasferixxi flus lejn il-persuni illi jmexxu l-pajjiżi Afrikani il waqt li fl-Ewropa nkunu qegħdin nħallsuhom sabiex jieħdu ċ-ċittadini tagħhom lura. Grazzi. Il-lista ta' kellima tala permezz ta' sinu raċlajn. Grazzi jina naqbel ma dal-pjan illi se jwassal għal benefiċċji kbar minħabba l-kooperazzjoni, pero dil-proposta hija ntiża tisħiħ tal-kooperazzjoni u kapaċità ta' bejżi terzi sabiex iwaqfu persuni li jħarbu mill-gwerer u faqar milli jaslu fuq il kosta tagħna bażi tal- dokument hemm kondizzjonalità li tmur kontra sens ta' kooperazzjoni. U dan jinvolvi ir-rapport ma' pajjiżi terzi li tkun ibbażat fuq ekwità u rispett reċiproka. Fondi għal kooperazzjoni m'għandhomx jiġu devjati għal ġestjoni tal-frontiera, dan ma jħloqx opportunità għaż-żagħżagħ Afrikani ma jiġġielx liċċed diżugwaljanza ma jżidhom u ma jindirizzax ikkawża l-influssi migratorji l-istati membri mill-paroli mżon jaddu għal-fatti għax anka lajnuna mweda sissa ma sarviċ fil-konkret. Illi saħħu l-frontieri biss mhix soluzzjoni u l-gvernijiet Ewropej għadhom qed jevitaw soluzzjonijiet komuni illi permezz tagħhom biss nistgħu inwieġbu għal problema. Grazzi. Bekwa wasanna fit-tmim tal-lista ta' kellima naġġu issa għal proċedura DI kena 17 il-talba, kif tistaw timmaġinaw ma nistax nat il-kelma l-17 il-kellim, ħanat il-kelma l 5 u wieħed minn kull grupp politiku. Nibdew bis-sur Kelly, kjoġbok. Grazzi, segwejt id-dibattitu mill-bidunet u naturalment hija kwestjoni kontroversjali ħafna u b'riżultat ta' dan id-dibattitu kien ukoll pjuttost kontroversjali. Fl-istess ħin però rridu ngħidu proset lill-Kummissjoni għaliex l-ewwel net. Qed twieġeb għal din kwestjoni hekk diffiċli wkoll qed tagħti sens ta' tmexxija. Sens ta' tmexxija li huwa minimu ħafna drabi għandna l-ftehim mal-Afrika li għamel sens fejn qed nużaw kommerċ u politika ta' żvilupp biex nibnu fuqhom u niżguraw illi l-għajnuna tasal fejn għandha tasal kol illi eh, ikonna emigranti legali u mhux illegali u din hija ħaġa neċessarja kif ma tadrobx il kulħadd ukoll din hija problema globali u bħal COP21 L-Europa ma tistax issolvi din weħeda, tista' tagħti sensa tmejjir xija u nittamaw li bħal COP21 konna ftehim globali li jwieġeb għal problema u tem darba l dejjem il-flussi migratorji, speċjalment għal dawk li jridu jħarbu. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Smith minuta. Ili tliet snin kemm ili fil-Parlament nitkellem fuq immigrazzjoni u fuq il-problemi li din tista' toħloq. L-enfasi tiegħi dejjem kienet ejja ntuhom futur ġo pajjiżhom. hekk biss nistgħu nibdew intaffu l-problemi ekonomiċi ta' dawn in-nies insalvawhom minn difna żgura fil-mediterran u nevitaw il problemi li l-migrazzjoni mhix kontrollata tista' toħloq għal pajjiżi ewropej. għalhekk smajt b'sodisfazzjon lill kummissarji timmermans u mogherini li llum tkellmu u ffokaw fuq il proposti ta' għajnuna lil pajjiżi afrikani ġo pajjiżhom permezz ta' investiment ukoll mal privat u ta' għajnuna finanzjarja konsiderevoli. inkunu attenti biss li l biljuni ta' fondi proposti u l-investiment verament ikun ta' benefiċċju għaċ ċittadini u mhux jispiċċaw fil bwit tal ftit għax inkella l problema hemm tibqa'. Grazzi President rappresentanti tal kummissjoni il-proposta tal kummissjoni Ewropea fuq il kriżi fuq l-immigrazzjoni kienet falliment, kienet falliment meta għattu li l-immigranti illegali għandhom jieġu fil-kontinent tagħna għaliex huma refugġati, ħafna minnhom mhumiex huma immigranti illegali, kien il-falliment meta għadna li għandu kien hemm kwotas, allokazzjonijiet temporani, per permanenti, għaliex ġara xejn ma ġara imbagħad kellek falliment bid-dittatur Erdogan. Qed tagħmel ftehim ma' dittatur illi qed jikser drittijiet tal-bidem ta' kuljum u qed eh, joħnoq demokrazija u libertà. Intom wettu illi tħallsu lil persuna l-Erdogan u kol għandi proposta oħra għal kollega li tibqa għajajt illi nistaw nilqaw fosna l-immigranti kollha. Ejja nieħdu eh, Ejja, ntun eżempju ta' kif nistaw naġixxu, grazzi. Is-sur t'arnes għal-minuta. Sur Desarnes għal-minuta. Signora Desarnes għal-minuta kien dibattitu interessanti imma naħseb li hawnhekk huwa importanti li jkollna strateġija u viżjoni ċara fl-Ewropa. Sfortunatament mhux il-każ illa li hex iktar għandna l-idea li qed inkunu vittmi milli atturi, eh, irridu kunu tassew atturi eh, tal-izvilup, eh, irrelevanti noqogħdu nitkellmu fil-ħodur nofsinhar flaxija illi jnejnu l-Afrika le, irridu naraw li l-politika tagħna taħdem tkun effettiva. Sissa mhijiex, irridu barra minn hekk ikonna modi legali għal Da kollha li qed jaslu li li xuqwa b'dan il-mod biss li ħan iġildu il-migrazzjoni illegali. U b'dan il-mod biss li xi ħadd jista' jiġi hawnhekk jagħmel esperjenza ta' xogħol jiġi hawnhekk u mbagħad wara ftit żmien jitlaq. Jiena qed naħseb pereżempju eh, il-settur tal-agrikoltura u oħrajn li waslu biex dawn in-nies jaħdmu b'mod illegali. Rridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni u rridu naraw li l-Ewropa fl-aħħar twieġa pal din ir-realtà lejla ma nhar żmien twil. Skwaristi abbawnġ. Kellim lej mis samluta. Jas Presidente, Signora Mogherini, Grazie ħafna President, jiena mandi lebda dubju dwar il-volontà tiegħek. Ma pass soltu eh, tard ir-retorika ma naħsibx li eh, miopija minnaħa tal-istati membri jafu, ilhom jafu li l-refugjati jmutu u kol meta jaqsmu mill-Afrika u jafu li svilupp integrali u sostenibli tal-Afrika huwa eh, essentiment eh, essenzjali għall-Afrika. Dan ilhom jilafu u ma għamlu xejn s'issa. Eh, jiena nixtieq nitlobkom mm, x'garanzija għandha l-Kommissjoni Ewropea kif ħajerne xilom l-Istati membru membri ibidlu il-politika barranija kummerċjali, militari lejn l-Afrika. Dan, minna tibdil bħal da ma jkun hemm nebda pjan l-Alleanza Strateġika u la xej, grazzi. Ολοκληρώσαμε και τη tu του di the Eye. to logo λόγο έχει εξ ονόματος... Ταμέινα il procedura προτεδούρα di the E Signora Mugarini, Vice President u Komissarju, grazie President, koltant, meta nisma ċertu kommenti, jankunu ċari, inkonna dubju fuq kem qed naqraw tassew id-dokumenti u nibbazaw ruħna fuq il-fatti fil-dibattitu tal-lum ħallatna ħafna affarijiet verħofstad fil-bidu saqsa nub mhux ija hawnhekk jekk u xed nudduplika għal-ftejn mat-Turkija. Istituzzjoni huma differenti. Palma semma Franz fil-bidu mit-Turkija għanna prinċipalment refuġati Sirjani. Hija ħaġa temporanja. Infloss ta' migranti, persuna tifittu l-azil li jaqgħu taħt qafas legali internazzjonali. Waħdini waqt nippruvaw nindirizzaw dan E permettu nużad il-kelma imma din ir-realtà tal-politika tagħna llum Eh, naħdmu f-situazzjoni ta' emerġenza. Qed impoġġu hawnhekk hija ħaġa differenti. Hija xi ħaġa li tibda mill-fatt illi mal-Afrika għandna interess komuni sabiex naħdmu fuq l-iżvilupp tal-kontinent b'sens ta' partnership. Uħot minnkom saqsew kif l-interlokuturi tirġixxu għal dan. Tajjeb ħafna. Il-bieraħ kont fi New York fil-Konsil ta' Sigurta, pajjiżi Afrikani ma mhux biss anka pajjiżi tal-Amerika Latina, kienu qed jgħidu dan huwa laqwa mod kif niproċedu għaliex finalment. Mhux ser nispiċċaw ninvestu biss fi żvilupp hija ħaġa tajba fiha nnifisha. U jiena gburija ngħid l-Unjoni Ewropea hija l-ewwel donatur fuq livell dinji. Jekk tridu nistantikom iċ-ċifri wkoll. Billi aħna donatur prinċipali għall-Afrika l-ewwel donatur biktar minn nofs l-assistenza fuq livell dinji 68 biljun euro fil-2015, iktar minn 20 biljun ODA l-Afrika kull sena. U din ħaġa li se tibqa' jina gburija b'dan. Dan hu din ħaġa tajba, men kustjoni oħra. Morru l-Etjopja, kelmu man nisa li ġew lura b'mod volontarju, mhux mill-Ewropa, mill-Golf. Għaliex kienu qed idawruhom fi skjavi aħna nappoġġaw eh, programmi tal-ella u sabiex nintegrawhom lura fil-pajjiżi tagħhom għom opportunità xogħol, nisimgħu isimgħu l-istejr tagħhom ejjew lura u għajdu li li qed naħdmu wara darhom. Le, qed naħdmu għalihom u qed eh, nipproteġuhom. Tkellmu mal tfajlet fin-Niġerja illi jispiċċaw skjavi sessuali fl-Ewropa, għajdu li l-ftehim li rridu nsibu man-Niġerja mhux sabiex naħarsu il- drittijiet tagħhom. Ma tħarrix il-ħajja tan-nies billi salvhom fil-baħar. Is-salva ħajjithom ukoll fil-bidu tal-vjaġġ. Mur Lampedusa, isma l-istejjer ta' dawk li salvaw. U jekk ma tistawx morru hemmhekk blajru eh, ħarsu l araw il-film fuq mare kien hemm prezentazzjoni li saret xi xarejn ilu fil-Parlament Ewropew fi Brussell dwar dan isimaw dal kliem li jgħidilkom li dawn l-individwi qed idawruhom fi skjavi fil-bidu netta tal-vjaġġ. Jispiċċaw bil-ktajjen, jaqsmu il-deserti, jinqaflu fil-ħabsit fil-Libja, jinqaflu mbagħad fuq il-bastimenti li jerqu. U għalhekk għandna responsabilta umana, anka l-partners taħna Afrikan għandhom uh, uh, uh, responsabilta umana li jħarsu il-ħajja tal bledmin Fuq dan qed nitkellmu u nagħmlu dan flimkien ma' Aġenziji Internazzjonali ibda mill-IOM u l-UNHCR li qed nagħmlu hawnhekk u ħolqien ta' xogħol bir-raġun għannis Afrikani, għazaz Afrikani, żuru Agades. Kienu qed jgħixu mit-turizmu qabel is-sigurtà għamlita impossibbli li jkomplu li toffri lil dażżaża opportunità ta' xogħol il mhux marbuta ma' networks ta' traffikanti jew organizzazzjonijiet kriminali li taħdem fuq l-edukazzjoni, li taħdem fuq żvilupp soċjali, li taħdem ukoll fuq drittijiet tal-bniedem u ħarsin taċ ċittadini. Fuq dan qed nitkellmu hawn. Huwa biżejjed dan le. Imma jiddispeċini jekk ma nibdewx namlu Dak li tajjeb, 10 snin oħra, dawk li jiġu warajna, se jkun qed jgħidu l-istess ħaġa u jiena nittama u nixtieq illi 10 snin ilu saru l-istess żlieb tal-lum għax kif kullum ikollna sitwazzjoni aħjar fl-Afrika u anke fl-Ewropa. Ibdu nibdew minn ximkien. Nafu tajjeb li din proposta mhux se ddawwar is-sitwazzjoni Eh, gradualment, eh, però mill-ebda politika ma tista' tagħmel dan u rridu nifqu nbijaw illużjonijiet liċ ċittadini tagħna. Hemm affarijiet tajbin però li nistgħu nibdew nagħmlu b'mod konsistenti f'partnership sabiex nibdlu l-affarijiet u rridu nibdew. Dan u li qed nipproponu llum dan jimxi jitfit mal-ftuħ ta' osma regoli, regolari għal immigrazzjoni. Bla dubju dan huwa marbut ukoll ma' ħtieġa li stat membri jkunu koerenti u jagħmlu xogħolhom u hija kwistjoni wkoll ta' turi oħrajn li jagħmlu xogħolhom u jkunu koerenti mill-Asja, l-Amerika Latina, għal-Tramuntana tal-Amerika għall-organizzazzjoni internazzjonali u partners Afrikani. X'unika ħaġa li se tibdel l-Afrika mhix biss il-kompakt tagħna hija tmexxija Afrikana wkoll u hawnhekk hemmnuni meta ngħidilkom li- l-affarijiet huma ċari ħafna. Għaliex m'hemm l-ebda mod kif nibdlu s-soċjetà Afrikana ħlief li l-investu u noħolqu flimkien ma' investimenti l-kondizzjonijiet għall-investimenti li huma l-istat ta' dritt, l-interkonnessjonijiet fil-kontinent, jekk trid vjaġġa minn kapitali Afrikana l-oħra trid tgħaddi mill-Ewropa. Tamil sens di li tiżviluppa infrastruttura, tiżviluppa kondizjoni ta' sigurtà e li jkunu tajbin għall-investimenti Ewropej u għall-investituri Afrikani wkoll u anka ċittadini, ġifiri iva. Tista' tkun sitwazzjoni li minna jgawdi kulħadd. L-aħħar u mhux l-inqas uħut minnkom semmew il-fatt illi bħal meta l-influssi eh, jonqsu mill-vant jizdidu fin-nofsinhar, jekk ġobkom ħarsu lejn iċ-ċifri u ħarsu lejn nazzjonalitajiet, qed nitkellmu fuq żewġ rotot kompletament differenti u millum m'hemm l-ebda rabta s-sena li għaddiet mill-Libja lejn is-Għalija konna qed niffaċċaw influss qawwi ta' Sirjani, però llum għadux il-każ palissa mhux qed naraw bidla, sempliċement l-Afrika ija f'ira żagħżugħa qed tiffaċċa effett drammatiku ta' tibdil fil-klima huwa naturali li dan iseħħ jekk ma naħdmux bis-perspettiva strateġika dejjem ma sabiex nibdlu l-affarijiet. Dan hu li qed nissuġġerixxu llum, grazzi. Grazie, Signora Commissario. dejja mal kummissjoni issa il-Kummissarju Timmermans. Eh, jekk jorbok xi kummenti eh, biex eh, norbot ma dak irjata kif qalet rappresentantu għal senjura Mogherini hija konvenzjoni serja tiegħi l-unika mod kif aħna nistgħu naraw li l-politika ta' refuġjati tagħna tkun fokata fuq l-ola valuri tagħna huwa billi nagħmlu distinzjoni ċara bejn dawk in-nies li ħaqhom ħarsien internazzjonali u dawk illi jiġu fl-Ewropa għal għaliex jaraw fija opportunità ekonomika li jom. ħafna drabi u smajnija, anki smajnija diversi drabi l-lum in-nies pretendu eh, li eh, kull min qed jasal fuq ix-xatt fuq xi xatt fl-Ewropa huwa migrant ekonomiku. Smajt bosta jgħidu dan il-lum. Dan huwa mod faċli kif intom teħilsu eh, mill-obbligu morali tagħkom eh, viżavi dawn in-nies li jeħtieġu ħarsien legali eh, Sissa, il-situazzjoni ma kienieġ bizziet, l-odot ma kienieġ bizziet, l-għalix ma stajniex namlu distinzjoni bejn dawk li ħaqqom ħarsien internazjonali u dawk li le, għalfejn l-għalix ħafna snin il-Greċa u l-Italja tħallew għarru jħom biex jaffaċċaw din problema u Bosta, bosta, bosta drabi talbu għal risposta Ewropea u l-unika tuġiba li kienu li kienet tasilhom hija li mhix il-problema tagħna Araw kif issolvu għentom, issa rridu nsolvu dar problema u l-unika mod sostenibli kif namlu dan huwa illi insolvu dan b'approċċ Ewropew. Nistaw biss ikun appoġġ pan-Ewropew għal politika ta' refugjati umana billi jkunna din kwestjoni ta' refugjati ekonomiċi li nindirizzawa b'mod sostenibli. Il-kompakt mal-pajjiżi Afrikani huwa wieħed mill-elementi essenzjali biex nagħmlu dan. Għalhekk jiena konvintissimu dan l-approċċ jekk intom ma tkom idea ħjar, aqsmu għamana, mandi xejn kontra, pero aħna Maħniġ qed ngħidu jew triġux tejdunna eh, li iva tinħallu li kulħadd jidħol le naħseb eh, naħseb eh, dan mhuwiex mhux il mot kif nimxu l qoddim mela li għax ikunu qed nagħtu kliem fħal il-populisti mela li għax dawn in-nies mhumiex qed jaslu f'pajjiżna għaspejjes tagħna. Le, dawn huma nies li qed jħarbu minn Rakka, minn Aleppo, minn eh, bomb, mill-bombi jgħidulhom, jgħidulhom milli huma migranti ekonomiċi naħseb hija xi ħaġa skandaluża li naħsbu xi ħaġa bħal din. Għalhekk aħna bħala parti minn politika ta' migrazzjoni u ta' refuġjati dejjem għandna bżonn illi nuru illi dawn in-nies nistgħu nirritornawhom lejn il-pajjiż ta' oriġini jekk huma m'għandhomx dritt tal-ħarsien internazzjonali. U iktar importanti minn hekk irridu naraw li noħolqu iċ-ċansijiet f'dawn il-pajjiżi Afrikani ħalli it-kabbir ekonomiku ma jgħibx fost eh, il-bwiet ta' l-elit ekonomika mal kull zazuħ li huma li jixtieq jibni futur għalih fil-pajjiż tiegħu stess u żgur li aħna ma nistawx eh, nipretendu li dan ħajsir billi nħalluhom eh, jamlu dan waħedhom. Il-problema miex biss nuqqas ta' finanzi, hija nuqqas ta' direzzjoni ċara ta' sforzi koordinati tal-fatt li aħna namlu nixbdu ħabel wieħed bħala 28 stat membru bħala istituzzjonijiet ma' dawn il-pajjiżi. Il-fatt li l-koll nixbdu ħabel wieħed flok kulħadd eh, kollu l-idejat postkoloniali u l-idejat tiegħu kif huwa jindirizza sitwazzjoni f'dawn il-pajjiżi Afrikani. Ejja indaħlu l-ordni allura fid-dibattitu fl-aħħar Sur President, eja, ma nwarbux minn qodem għajnina li għawnek fl-axar mill-axar nitkelmu dwar nies. Mux nitkelmu dwar ċifri u nkella oġġetti, le dwar nies li għandhom il-ħolm tagħhom li jixtiequ ħajja ħjar għatfall tagħhom li ma jixtiequx jiġu abbandonati mill partijoni ta' d-dinja u jien kelli l-opportunità brillanti il-ġemarja diet fl-Svezja li per capita huwa pajjiż illi ħa iktar minn kwalsiasi stat membru ieħor 160,000. Issa, f'daqqa waħda qed naraw illi eh, is-sitwazzjoni bil-mod il-mod eh, qed eh, tikkontrolla rwieħa, u allura qed naraw attitudni isma' ejja namlu din realtà suċċess. Et naraw skejja li jelqaw ħafna studenti, komunitajiet li qed jelqaw ċittadini ġodda u nittama li l-ġimgħa d-dieħla meta meta jibda l-Ewra 2016 nafu iżatan Ibrahimovic u għahet mill-istelel nies li 20 senilu ħarbu mill-gwerra tal-Balkani nies li tassew ma Gburin, eja naraw naqra kem ħajkonna zlatans 20 eh, sen oħra minn issa fl-Svezja. Grazzi ħafna, Signor President. Σας ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς και εσάς και την Αντιπρόεδρο Grazie ħafna, Sir Timmermans. Issa. Grazie u kolli Signora Mogherini